Right, good afternoon everybody. Għal nafsina li tajjeb li l kullħat għan agenda mimlija għal daqstant nasib illi tkun idea tajba jekk nibdew issa għalkemm mannix eh, il xedaw skolla unek, pero għan niktar minn nofs. Il-punt li jmissu l-agenda, punt 17, il-manager transkonfinali tal-kriżijiet fis settur bankarju u rapport mill-Onorevoli Elisa Ferreira. Dan huwa l-ewwel skambju ta' opinjoni ta' Elisa Kirchbok. Grazzi ħafna, Signora President. Bla bi dan huwa suġġett diffiċli, imma fejh il-Parlament għandu opportunità kbira sabiex jgħin u jsolvi ħafna problemi li għandna qudiemna. Xtaqt infakkar illi għanna kwistjonijiet illi jinspon f'dan il-qafas li fiħet naħdmu. Krizi finanzjarja, u li l-mekanizmi prezenza biex nizguraw stabilita sistema finanzjarja ma jaħdmux kif suppost u li l-operazzjonijiet ta' sokkors kienu diffiċli ħafna u dan wassalna għal l-spejjeż eh, kbar li kellna nsofru fil-finanzi pubbliċi u finalment kellhom ħalsu għam dawk li ħalsu t għal renjunit l-intervent kien jammonta għal iktar minn 850 biljon lira sterlina. Mux kolla spejs, pero meta jasal iż-żmien inkunu nafu kemm kien kemm kienet l-ispiża diretta. Però l verita hija għal ma nix dawn l-istmi kienem kien hemm ħafna punti li ħallew impatt li diffiċli nikkwantifikawhom imma li laqtu il-settur kollu, l-parizzi tal-negozju, iż-żieda fil-qatt, tnaqqis fil-tul mit-taxxa u eh, konsegwenzi korru ħal-finanzi pubbliċi. U eh, kollox jurina illi kena piżijiet wislet ħarġu ċittadini kena minn pat qawwi fuq it-kabbir u xolijiet fl-Ewropa. U dan it tina appunto pjattaforma sabiex ikonna eh, pozizjoni tajba sabiex neħdu deċiżjoni. Issa kif nara l-possibilità għal soluzzjoni fuq dan. Mem lebda pakketta maġika li solvi kollox. U xtaqt ukoll nisħa li huwa importanti illi niksbu pakket ta' strumenti illi jkunu koerenti. Għal daqstant bla dubju hemm namlu nagħmlu reviżjoni u nsaħħu regolamenti kollha għandna inizjattivi li ġejjin mill-Kumitat ta' Basel inklużi l-Capital Requirements eh, riski ulterjuri, introduzzjoni ta' rejxu sal likwidità buffers eh, antiċikliċi, dak kollu li qed nittrattaw palissa regolamenti għal daqstent kwistjonijiet illi nfasslu mill ġdid l-arkitettura supervizorja tal-Unjoni Ewropea sabiex ikun hemm rabta ċara bejn ir-rapporti għaj u dak li qed nagħmlu grazzi għal rapporti ta' Margajos, Gigold eh, u oħrajn għal daqstant hemm bżonn nirranġaw l-affarijiet hawnhekk nkunu koerenti ma' xulxin. Imbagħad ovvjament għandna punti li ħall impatt li ġej mill-arkitettura mela ġibta tal-banek. U diskussjoniet kollha li eh, tal-tubik kużanti tubik to fail, retail banking, limiti fuq hedge funds u ekwita privata. Dawn dawn it-tlet pakketti ta' leġislaturi mżon jinaqdu fl-imkien u kollha kemm ma u sabiex intaffu l-probabilità ta' kriżi. Però hawnhekk iridu wkoll nintroduċu l-erab element Raba element hija qafas tal-Unjoni Ewropea robust għal attivitajiet transkonfinali u manager ta' kriżi. Hawnhekk fejn appuntu jidħol dan dokument. Tret kwestjoni li jidħol f'aktar dettal fuq xirridu nitrattaw f'dan ir-rapport. Ovvjament, meta nħarsu lejn dak li ġara, irridu nidentifikaw ċertu kwistjonijiet kruċjali. U kol namlu ċertu kritika l fusna ovvjament l-intervent kien meħtieġ sabiex nevittaw illi naqgħu minn fuq l-irdum u dan apparentament sar, però kien effettiv da' kem xtaqna konna, daqshekk effettiv da' kem xtaqna stajna għamilna affarijiet aħjar u eh, imponejna nqas biżijiet fuq ċittadini li ħalsu t-taxxa, kien hemm impatt fuq il-kompetizzjoni, kellna ħafna elementi ta' taċċamlu l-Irlandiżi, l-Unit, qed naraw eh, distorzjoni fil-kompetizzjoni. Kien hemm anke problemi bil-partit interessati u drittijiet tagħhom. U kien hemm ukoll eżempji minn Northern Rock, Fortis u oħrajn. Uħut mill-operazzjonijiet eh, appuntu eh, kienu faċċati bċertu sfidi u kien hemm ukoll konfużjoni u nuqqas ta' ftehim tal-qafas legali u drittijiet ta' partit interessati. U spiċċajna b'attitudni protezzjonista minn diversi gvernijiet. Dan iwassalna għal ħtieġa illi nerġgħu nindirizzaw mill-ġdid il-problema mill-perspettiva ta' Unjoni Ewropea. Jista' jkollna so interni jkun eh, maqut u jkollna attitudnijiet appuntu mm, indipendenti mill gverni differenti jekk iridu nintroduċu xi tip ta' għafas fuq livell ta' Unjoni Ewropea irridu nindirizzaw kwistjoni waħda u tajjeb insemmuha b'mod ċar. Il-kwistjoni ta' moral hazard hija din kwistjoni għandna nittrattawa l-affarijiet se jirrepetu ruhom f'termini ta' kriżi għal stant kellna gvernit li intervjenew għaliex kien hemm ħażen akbar illi irridu niproteġu ruħna kontriħ. Għalek din hija kwestjoni relevanti diġà, ma f'dan il-kontest xtaqt niċċara illi il-punt mhuwiex li niżguraw eh, ruħna li jkun hemm kura, mandu jkun hemm prevenzjoni, kemm jekk din hija eutanasja jew riabilitazzjoni. Ma rridux nassumu illi nispiċaw situazzjoni fejn salvaw eh, situazzjoni ta' dizastru. Però rridu nevitaw li l-affarijiet jaffetwaw il-xurxin u li fl-aħħar mill-aħħar il-pis mandux jerfaw kollu sit 16 dawn it-tliet kwistjonijiet rridu narawhom f'perspettiva ta' moral hazard ukoll irridu nassumu li awtanasja jew riabilitazzjoni huma żewġ alternativi li staw joħorġu mill-problema u fl-aħħar mill-aħħar illi il-pis ta' riżoluzzjoni jew insolvenza għandha tiġi merfuwa mill-partit interessati u għandha għandhom jitħallsu mill istituzjoni u mhux minn minnaħala 16. Finalment il-punti li nsibu fiħdan dan id-dibattitu punti perspettivi emerġenti li għanna niddiskutu għawnek u għalek għanna l-ewel skambju ta' opinjonijiet fl-opinjoni tijaj u rridu noħol u kol xitib ta' approċ uniformi sabiex nimbuttaw l-intervent intervenzjoni naraw salima livelli stajsir dan u rridu nsibu regulatur ġus sabiex intervjeni Rridu naqblu fuq odda minima illi nużaw fi fazi preliminari jew aktar qoddim jekk ikollna nitlu f'soluzzjoni aktar jibsa rridu niddibattu wkoll il-possibilità u hemm xi opinjonijiet emerġenti fuq l-aktar marbuta ma' rapport Garcia Margajo u oħrajn Irrid ikonna xi tip ta' riżoluzzjoni, aġenzija ta' riżoluzzjoni jew istituzzjoni li tkun marbuta mal-istruttura supervizorja sabiex nintervjenu nisimplifikaw l-affarijiet għalhekk font ta' riżoluzzjoni illi hemm bżonn ikonna diskussjoni dwaru. Però qabel nagħmlu dan rridu naqblu fuq setta regoli ċari illi jissimplifikaw u jagħtu fiduċja l-ħidma tal-supervizuri u l-kolleġ tagħhom li rridu intervjenu. Kwistjonijiet partikolari li ħarġu minn din il-linja gwida ġenerali kif nistaw nibnu dan il-qafas komuni din il-liġi pan-Ewropea Eh, permezz ta' tweqif ta' konverġenza progressiva ta' liġi nazzjonali marbuta ma' ġitib ta' liġi pan-Ewropea u ġinajdu kol dwar il-kam ta' applikazzjoni tal-qafas għanna nifokaw bis fuq attivitajiet transkonfinali jew banek sistematiċi il mumiex transkonfinali ma' li xort għandhom ħafna interkonnessjonijiet. U għanna nkopru jew le ċertu banek u istituzzjonijiet finanzjari li jinfluenzaw il-ġajjeni tal-banek. Issa jekk konna din l-Aġenzija ta' rizoluzzjoni kol ikonna fondi għal dan it-tip ta' interventi kif dawn se jitlu f'iskema ta' guarantee deposits li huma stess għandhom jiġu armonizzati sen għamlu dak xaqsam l-interventi għanna nindirizzaw dawk nsejħu hard triggers jew għandna nkoll nżammu f'moħna illi il-ratios oġġettivi ma kienux miksura mill-banek illi ħol u kriżi sistematika. Umbat, r-reset ta' regoli li ma tip ta' odda ħan inkludu f'din il-possibilità f'dawn l-interventi. Beħ li banek assistenza għal likwidità emerġenza, garanziji, reach banks, għanna jkonna odda speċifika jew setta odda li għandha tintuża minn daw l aġenzija ta' Intervent jekk naslu f'sitwazzjoni ta' emerġenza wkoll kif se naġġustaw din it-tip ta' interventi u għodda għal tliet sittiet ta' dejjem tnej li titkellem dwarhom il-Kummissjoni. Il-Kummissjoni qed ikkonsidra tliet passi, riżoluzzjoni u insolvenza intervent, l-ewwel pass, riżoluzzjoni tieni pass, intervent forsi b'miżuri rotop, forsi ridu xi tip ta' diskrezzjoni, Mbagħad fl-aħħar mill-aħħar riżoluzzjoni u insolvenza l-aħħar pass. Dan huma uħut mill-punti li nridu nindirizzaw fil-kontest ta' din il-proposta. Dan l-istadju xtaqt inressa dawn il-mistoqsijiet u naf tajab ħafna li rridu nsibu konverġenza wisa ħafna f'dan il-Parlament u f'dan il-Komitat jekk irridu nieħdu vantaġġ ta' din l-opportunità storika sabiex ngħinu innaqsu jew nikkontrollaw ir-riski sistemiċi u r-riski għall-ekonomija reali li jistgħu joħorġu mill-insolvenza bankarja mingħajr kontroll. U din hija sitwazzjoni li għandna hawnhekk meta nitkellmu fuq punt ta' tluq. Nistenna sa kontribuzzjoni mill-kollegi sabiex ikonna skambju ta' opinjonijiet u eh, qed nistenna sabiex nara x'inhi sensazzjoni ta' dan il-kumitat għal dan ir-rapport tiegħi. Tajjeb wisq. Alisa. Danu taħu b'nerf il-PPE. Grazzi ħafna. Signor President, qabel nagħmel kommenti speċifiċi marbuta direttament mal-proposta ta' Elisa Ferreira, xtaqt forsi ngħaddi żewġ kummenti li huma ta' natura kemm xejn aktar ġenerali ma li huma importanti wkoll fil-kontest ta' regolament eh, potenzjali ġdid li qed niddiskutu llum. Dak kollu li qed nagħmlu fuq riformi finanzjarji għandna nżommu f'moħħna illi lan aħari u kabri tal-ekonomiji tagħna. U għal daqstant sakemm nistgħu irdu naħsbu dwar impatti fuq għafas eh, regolatorji u l-konsegwenzi ta' kreditu fuq l-ekonomija reali u rridu nassumu li dan l-impatt jista' jkun wieħed negattiv fit-tieni kumment ġenerali tiegħi u li naħseb illi il-riformi finanzjarji li fuqhom qed naħdmu qed juruna xenarju ta' inċertezza eh, ta' nofs iż-żmien anke fuq qafas regolatorji u anke għal proċessi ta' ġustament fis-settur finanzjarju f'termini ġenerali. Rridu nagħmlu da' kollu li nistgħu llum sabiex niżguraw li l-proposti tagħna matul l-aġġustament tas-settur, kompetizzjoni tiġi protetta, eh, u li moral hazard tiġi eliminata. Issa dwar immanieġġar transkonfinari tal-kizijiet fis-settur bankarju xtaqt. Nitkellem fuq punti li nħoss li huma importanti fost il-mistoqsijiet li poġġiet fuq il-mejda Sinjura Ferreira. L-ewwel net naħseb li huwa importanti ħafna li konna regoli speċifiċi pan-Ewropew għal maniġjar tal-kizijiet transkonfinali U għal dak li għandu xjaqsam l kam ta' applikazzjoni ta' dan il-qafas naħseb illi wara li li naħsbu li dan jista' jinkludi kemm entitajiet bankarji kif ukoll istituzzjonijiet finanzjarji oħra. F'opinjoni tiegħi wkoll huwa importanti illi niżguraw illi l-istess livell ta' protezzjoni għall entitajiet kollha tal-grupp kemm dawk fil-pajjiż eh, ospitanti u fil-home country livell ta' protezzjoni kon ugwali. Il-membri kollha tal-grupp għandhom jiġu trattati ugwalment. Naħseb li huwa ġustifikat ukoll illi ikonna tlet fażiet separati jew tlet reġim separati għas-sistema. Permettu li ngħid li għal dak nixtaqsam ir-riżoluzzjoni u l-fażi ta' insolvenza qed nara vantaġġi tajbin ħafna dak nandu xaqsa mitwaqif ta' korp fu livell Ewropew illi jaħdem fl-interess tal-partit interessati kollha fini ta' indipendenza u neutralità dak kollu li ħatkun qed tagħmel. Issa dwar ir-riżoluzzjoni il-, il fond ta' rizoluzzjoni jek fl-aħħar mill-aħħar naqblu li għanna jkollna fond pal dan, naħseb il-mistoqsija fundamentali kif għalet Elisa għandha tkun min se jiffinanzja l-ispejjeż. Hemm ħafna alternattivi hawnhekk u nista' nimmaġina illi jekk ir għal finanzjament ta' dan il-fond jaqa taħt is-sussonijiet finanzjarji għandna nieħdu Għanna nżammu moħna li r-realtà se tgħidilna li huma l-banek iż-żar illi se jsibu għal aktar diffiċli. U kol hemm li narbtu dan mal-deposit guarantee schemes. U ovvjament jekk aħna ninkludu din is-sistema fil-finanzjament, il-kwistjoni ta' bailing ta' darban kalli depozitarja jew li għandu xaqsa mal-rizzjoni tal-banek tkun kwistjoni importanti ħafna li għanna neħdu deċiżjoni fuqha jekk nażlu għall alternattiva mal-gvernijiet, mela allura mhumiex il-sussidji biss li għandhom jiġu kontemplati manka self mill-gvern hija wkoll alternativa li nkonsidraw. L-aħħar komment fuq dak li eh, għamlet għacċena liħ għalisa ġifiri iħtieġa li nizguraw koerenza bejn dan il-qafas ta' manager tal-krizi u regoli kollha li qed jiġu diskussi imma li wkoll qed jiġu introdotti kemm fuq livell Unjoni Ewropea kif ukoll x'għandna nieħdu bis-serjetà fuq livell internazzjonali. Grazzi. Grazzi ħafna. Et eh, nagħti l-kelma lil Shadow fil kif għandna fil-lista Sr. Swinberg, grazzi ħafna. Xtaqt nifraħ lil Elisa għal xol taħħa u anka l-approċ taħħa għal problema daqshekk komplessa għal fatt illi għanna ġa diskussjonijiet kenna anzi ġa fi Strasburgu diskussjonijiet pala xedaw. il għunek għanna set ta' problemi komplessi u fil-qalba għanna kif se narmonizzaw regoli ta' insolvenza fuq 27 stat membru. Dan ħajkun eh, ħatkun biċċa xogħol ibsa ħafnek ma narmonizzawx regoli fuq l-insolvenza forsi għandu jkun hemm kumpaniji transkonfinali li għatu eżenzjonijiet li jew kol tista tkun bieċa xor diffiċli għalhekk jidher li għandna muntanja kbira d għal dak nuxaq l-aspirazzjonijiet tagħna. Nilqa suġġeriment tal-rwol tal-kolleġġ ta' supervizuri li jagħti laqta globali li riżoluzzjoni sepp importanti li nirrealizzaw li sta jkollna ħafna minn darbanek bil-ħamiex saħan fl-Unjoni Ewropea moħrajn għandhom ukoll eh, proġetti barra l-Unjoni Ewropea dejjin fl-Istati Uniti u anka fl-Azja b'mod partikolari. Imma wkoll għandna ħafna mill-banek Amerikani b'attivitajiet eh, importanti ħafna fl-Unjoni Ewropea u lek il-kulleġġ supervizuri kemm ġewwa barra l-Unjoni Ewropea għandhom jaħdmu b'mod aktar effettiv mill-jagħmlu sissa. Jena minix ottimista dwar insolvenza u armonizzazzjoni tal-insolvenza ma forsi nikkonsidraw xi status ugwali tal-kapitlu 11 Amerikan għal-banek sistematiċi sabiex ikonna likwadizzjoni organizzata u forsi ikonna sistema aktar ordnata u f'naħseb li importanti illi l-azzjonisti kunu jafu li l-fondi tagħhom sabu taħt riskju f'lima eh, f'kolinkwa istituzzjoni aħna nsejħu l-istituzzjonijiet sabiex jagħtu investiment għal kull fond ta' riżoluzzjoni l forsi ħajkollhom bżonn fil-ġejjini. Jiena naħseb li dak li ħareġ ċar minn dar rapport kien li għandna nikkonsidraw il-moral hazard. Naħseb li importanti ħafna li nelleminaw il-mentalità too big to fail. Dak kollu li jisaxħaħ din l-idea għandu għandu jitneħam meditament. Naħseb il- Resolution Fund huwa parti importanti ħafna f'dan id-dokument u nsejjaħ il dan il-komitat sabiex ikkonsidra li jikkommissjona rapport ta' riċerka dwar l-istruttura ta' fond pal dan. Se jkun importanti li konna idea ta' kemm jista' jkun kbir dan il-fond u importanti nkunu nafu jekk għandux ikun kapaċi isalva bank kbir Ewropew, parti sinifikattiva pal bank pal Deutsche Banko Santander, dan ifisser mijiet ta' biljoni ta' euro. Jew forsi nitkellmu fuq uh, uh, bank żgħir fi salva bank żgħir fejn jkollna ftit miljuni ta' euro li jitwarbu minn ħajja ministra l-fond kif se jkun investit. U li ma asset nitkellmu dwarhom dawn huma kwistjonijiet komplensi ħafna u jina xtaqt nizgura li rakkomandazzjoni tal-komitat ikunu bbażati fuq dak li hu possibbli għal daqsant rapport li qed jiġi prodott minn dal-komitat itina l-alternattivi u l-fattibilità ta' fond pan-Ewropew bħal dan. Hakka ħarisna lejn kombinawx skema ta' riżultat ma', ma fond speċifiku għandi ċertu riservi dwar dan wieħed sabiex niprotegġu l depożituri dan ikun fuq qoddim net fl-argument għana ma nix niperikolaw fondi pal dawn jek tħallat kollox ma xorxin idu nizguraw illi eh, il-depozituri ikollom priorita fuq fond pal dan. Jekk ikonna serje ta' fallimenti ta' banek u depozitarji spiċaw ibbatu, dawn għandhom jingħataw priorità għall-loti ta' flus kontanti. Il-kulleġġ supervizuri għandhom ikunu involuti kemm fih dan l-Unjoni Ewropea anke fil- perspettiva esterna, speċjalment fejn jitlu banek tal-Istati Uniti u banek Azjatiċi. Rapport dwar fattibilità tal-fond għandu jkun komissjonat minn dal komitat sabiex jgħinna fid-deliberazzjonijiet tagħna. Għandna nażbu dwar kif nikkombinaw il-skemi differenti għadhem x'assam riżoluzzjoni tal-ġejjieni sabiex niżguraw il depożiti tal-konsumaturi qatt ma jkunu taħt riskju. Grazzi. Uh, thank you. Um, next, Grazzi, Oli Schmidt. Grazzi, Signora President. Jien ukoll nixtieq nifraħ li Liza Ferreira tad dokumenta ħidma tagħha. Dejjem huwa interessanti li tisma' il-proposti tagħha. Mhux dejjem imma kważi dejjem ikunu proposti sinċiri u li wieħed jista' jisegwihom anke minn punt di vista liberali. Il-kriżi ovvjament turi li hemm nuqqas ta' approċċ uniku Ewropew naħseb il naqblu dwar dan. Hemm bosta lezzjonijiet nitalmu. Aħna l-koll qegħdin nitrattaw dan is-suġġett iżda xi drabi jkolli nagħmel li f'dan il-kumitat hemm nkunu wisħer għana li namlu proposti ġodda, leġislazzjoni ġodda, xi drabi aħjar forsi nirriflettu eh, u naraw li dawn m'għandhomx għalfejn ikunu eh, regolamenti biex ikunu regolamenti, merdu ikunu regolamenti aħjar il kwalità ta' dan li qegħdin nipproponu hawnhekk niddiskutu l-emendi dal-għodu diskutejna 1700 emenda dan jista' jgħidilna li ser ikun se tkun leġislazzjoni ta' kwalità aħjar għandi dubji tiegħi jien. Ovvjament imbagħad irid ikollna l-kunsens, l-kunsens ta' ideoloġiji politiċi differenti, ta' kulturi differenti minn 27 stat membru u forsi anke iktar. Eh, dak li xaqsam partijiet interessati involuti. Naħseb irna ġissu b'xiftit tal-kautela, rnuqdu attenti li ma noħolqux qafas illi jista' jagħmel ħsara l-suq meta issa qegħdin nippruvaw eh, nsibu dan ix-xaq ta' dawl fl-axar tal-mina, imma rridu nkunu għaqlija mod politiku, rridu nirriflettu dwar dan xaħat irid jgħidu dan, rridu konna miżuri ta' kwalità tajba f'dan il-komitat. Jina, nixtieq nisħaq dwar din l-Aġenzija ta' riżoluzzjoni u fond ta' riżoluzzjoni. Naħseb dan ikun essenzjali. Huwa importanti wkoll rdu nkunu kawti illi ma noħolqux xi monstru f'dan il-qafas. Għaliex dawn il-fondi, fondi kbar, ovvjament irrid ikun hemm monitoraġġ fuq għamurdu nkunu nafu x'qed nipproponu. Jiena ġejn pajjiż żgħir kenna dawn il-problemi. Għalina dawn kienu problemi kbar fid-disajnijiet. Meta jien kon fil-Kumitat Permanenti għal-Finanzi ħana kenna rati tal-immax ta' ħames mija fil-mija u kienu jitilaw nkisa elfejn fil-mija. Aħna rnessin ovvjament b'modi differenti Issa qegħdin nipproponu għall-inqas il-gvern li jiena nappoġġa nipproponu pjan ta' stabilta għall-istituzzjonijiet finanzjarji. U fond ta' stabilità. Jien rajt il-Ministru Svediż tal-Finanzi huwa kien appoġġat mill-President Obama. Ma nafx eh, dan jistax forsi serħinna moħna hawnhekk. Muwa aċċettat għall inqas para l-ewwel idea tajba ġewwa Washington il-fond li fi 15 sena għandu lan li jilħaq 2.4% tal-GDP ser ikun mejjun ukoll permess ta' miżati maħsam il-banek. Ġew allokati wkoll fondi mill-budget tal-Gvern ċentrali għal dan il-fond, iżda l-għan huwa li l-ispejjeż trid asom l-industrija nifisa. U kulħadd ħallas mizata ta' stabilita biex jiffinanzja dan il-fond. mizata li hija dik ta' 0.36% fis-sena. U dan ser isir skont balance sheet approvata il-bilanċ u għalla jabilti skolla u jiġu esklużi eh, titoli kolla. Skont regoli tal-capital eh, adequacy il-gvern ser jikkonsidra sistema kombinata deposit guarantee scheme. Jiena naħseb illi dawn il-partijiet jistaw jiġu eżaminati f'evalwazzjoni tal-impatt kif qegħdin nagħmlu hawnhekk. Din hija fost waħda mill-kwistjoni tewlenin, l-isim tal-pis, kif iridu nsolvu din. Inħallu l-banek u istituzzjonijiet oħrajn jiffinanzjaw dan, joħroq sistema finanzjarja kif għattilkom illi jassimili simili għal eh, Financial Deposit Insurance System. Dan żid għalhekk il-protezzjoni tal-interessi ta' minnaħalla sit-taxxa. Jekk nibnu eh, fond pan-Ewropew, naħseb li dan ma jridx ikun il-priorità tagħna bħalissa huwa diffiċli li nabbinaw din is-sistema ma' dawk is-sistemi nazzjonali ta' tassazzjoni, però nistgħu nikkonsidrawha u forsi jkollna xi tip ta' proposta. Għall-inqas xi qafas. Għaliex jiena naħseb illi aħna għandna bżonn dan it-tip ta' qafas. Biex nikkonkludi nixtieq ngħid li dokument ta' ħidma tiegħek Eliża huwa meħtieġ ħafna il-bullet points li semmejt Inti naħseb li rridu nalaboraw aktar dwarhom. Iżda fil-kuntest tar-rapport jiena naħseb li huma meħtieġa ħafna huma siwja u jkolli nikkonkludi billi ngħid li anke jien bħala liberali f'dan l-istadju nifhem illi irrid ikun hemm ir-regolamenti. Iżda jekk joġobkom. Jekk joġobkom tamlux iż tew ma nisarġerawx, għalix ma ridux noqtlu su emerġenti, grazzi. Grazzi, Sven. Meta jiena eh, tħalt fl uffiċċju tiegħi l-bira, jiena ħsibt li l-ispirtu f'dan il-kumitat mara l-lar. Issa grazzi għarole jiena arġajt qed nikseb xiftit ftit mill-fiduċja li kelli. Nittama li Jose Argajo jikompli eh, din ir-rotta biex il-bordata tiegħi ma teħżinx. Għax wara dak li smajt il-bieraħ ħafna minn dawn is-sentenzi qodma illi baqgħu l-istess ma nbidlux, jiena kelli dubji tiegħi. U għalhekk jiena nixtieq li aħna nkomplu uh, naħsbu mill-ġdid illi bħalissa f'dawn il-ġranet il-liberalizmu ta' vera u l-konservatizmu ta' vera ma jridx eh, jgħat emmek. Grazzi tal-li ġajtu ed eh, taġiċu b'dan l-spirtu. Is-suġġerimenti tiegħi ser ikunu fil-qosor l-ewwel ħaġa. Grazzi tas-sew ta' tant dokument għaliex naħseb li huwa bażi tajba ħafna għad-diskussjoni. Kwistjoni ta' kollha jinsabu hemmhekk. Jiena naħseb li bażi ta' dan aħna nistgħu ta' bilħaq naħdmu jitfit. Jien issa ser nitkellem dwar żewġ punti. L-ewwel punt. Irridu nkunu ċari ħafna dwar il-fatt illi settur bankarju ħalo esternalità ekonomika fis-sens illi huwa produċa spejjeż illi ma kienux impoġġija fil-mekkanizmu ta' twaqif ta' prezzijiet fis-settur innifsu u għalhekk hemm raġunament ekonomiku tajjeb biżejjed biex ninternalizzaw dawn l-esternalitajiet u għalhekk hija politika għaqlija liberali illi npoġġu dawn l-ispejjeż fil-post fejn huma ġew maħluqa u għalhekk ninkluduhom fil-mekkaniżmu ta' toqif ta' prezzijiet. U għalhekk spiss ir-regolamentazzjoni hija meħtieġa biex inkunu nistgħu naqdu id-domanda bażika tal-ekonomija liberali. Dan il-punt jista' jaħdem hawnhekk u għalhekk meħtieġ b'xikonna forma ta' font ta' rizoluzzjoni. Meta nitkellmu dwar twaqif ta' dan il-fond, ser ikonna proposti konkreti fir-rapport dwar l awtorità bankarja. Jien iżda minn issa nerġa' ntenni dan għaliex mbagħad nitkellmu dwar meta ikun jistħoqilha. Jiena inkludejt proposta biex ninkludu fond Ewropew fir-rapport Ezma. Dan għamiltu għaliex aħna għandna esperjenza storika tal-ħtieġa biex aħna nsalvaw eh, non-bank kbir u dan kien il-hedge fund kbir fl-Istati Uniti. U l-falliment ta' dan fl-aħħar ta' disajnijiet. Emmek rajna illi jista' jkun ħtieġa ta' bailout. Ovvjament, l-unika tweġiba hija kif qed jista' isalva minn ma joħloq dan il-fond u l-argument illi dan il u tista' qatt ma jiġri. Din hija dan huwa raġunament li smajt jiem mir-Renju Unit. Ovvjament il u dejjem ser joħloq ir-riskju morali u għalhekk aħna merdux nikkonsidrawhom daw. Iżda l-istorja ekonomika turina li kien hemm żminijiet fejn il-bailouts ma setawx jiġu evitati għaliex kieku kienu ser joħolqu aktar esternalitajiet ekonomiċi akbar. Il-lezzjoni rridu nitalmu hawnhekk hija iwa rridu noħolqu fond bħal dan imma jista' qatt ma jkun hemm regola jew ċertezza ta' meta ser japplika, ser jiġu użat dan il-fond. Dan huwa punt importanti ħafna biex nillimitaw ir-riskju morali u għalhekk l-atturi jistgħu qatt ma jkunu jafu jekk il fontu u ser jiġi użat u ovvjament hemm argumenti b'saħħithom illi l-ewwel qabel ma jiġi użat font ovvjament is-sidin tal-banek rispettivi l-ewwel irdu jħallsu u mbagħad wara eh, jistaw jiġu mħalsa dawk l-spejjes għaliex jekk le ser ikonna nħalsu spejjes li ma jistawx jiġu ġustifikati f termini f'termini ekonomiċi tajba liberali. Grazzi l-kelema li jmiss Javiki. Sorry, there's a lot of conversation going I, I, on. Yeah, yeah, Sven, leave it alone. It's Vicky's turn. Ek joġbok Sven, ħallija li xuwa uh, fikri li missa titkellem. Grazzi ħafna, jen nixtieq nibda billi ngħid li naħseb l-istituzzjoni eh, trid tkun tista' tfalli. Għaliex xiek le minħallas eh, taxxi ser joqgħod jappoġġa dejjem l-istituzzjonijiet finanzjarji tagħna u ma naħsibx din hija pożizzjoni aċċettabbli. Grazzi tal-li bdejt dan il-dokument bid-diskussjoni tiegħek dwar ir-riskju morali. Jina naħseb inti għajin punt importanti ħafna li kajos semma. Ġifiri, l-kustjoni sħiħa tal-fallimenti transkonfinali tal-banek u l-proċessi legali li ma tantx u maċari fil-falliment transkonfinali. Jina kont involuta ħafna, provajt nevita li dawn il-kumpani transkonfinali fallu jina naf li dinja sfida kbira meta wieħed qed jitratta kumpaniji f'ġurisdizzjonijiet differenti dinja minna tal-corporate ovvjament. Huwa diffiċli li nilħu ftajim fuq standards bażiċi ta' accounting. Jina naħseb li hija sfida kbira biex ikonna ftajim globali fuq eh, standards ta' falliment tal-banek. Kif konnet ngħidu dal l-Ewropa ma stax tkun fortizza u laqqas xi ħabs. Naħsbu b'mod globali mhux biss b'mod Ewropew. Iżda minħabba li dan il-proċess eh, globali ta' falliment ser ikun diffiċli, jiena nixtieqkom taraw ukoll xi proċessi oħra illi tistgħu tikkonsidrawhom qabel ma taslu għal riżoluzzjoni dwar il-falliment dwar il-fazi tar kupru jina naħseb li intom tridu tinvestigaw il-konċett tal-living will. Uwa, minnu illi xie istituzzjonijiet kienu ħasbu dwar xtib ta' proċessi ta' emerġenza jistaw uh, jihdu qabel ma waslu għal dizastru totali u ma setaw jattivaw il-beħ tal-assi, setaw jikollu maċċess għal ekwita li ma kien iġdikta minnħala minħalla sittaxxi u jibdew proċess biex jibdaw l-kupru tagħhom qabel ma jitħlu għal riżoluzzjoni. U allura din hija xi ħaġa li nitalmu għand dawk il-kumpaniji illi ħasbu x'setgħu jagħmlu kieku kien hemm diżastru pendenti. U għalhekk jiena naħseb din tal-Living Wills hija għodda li ta' min jevalwa. Jiena xi ftit imħasba dwar aġenzija ġdida. Intom għettu li għandna bżonn ta' aġenzija għal riżoluzzjoni jiena ħsibt li dawk l-abiltajiet aħjar kieku impoġġuhom fl aġenzija li ġew ħafna. Flok ikonna xaħat li eh, aġenzija li tiġi attivata kikun ikun hemm diżastru. Ejjew ikonna xi ħaġa illi taħdem. Diskussjoni l-oħra kienet dik tal-contingent capital jiena naħdimt fil-istrutturar u jiena ma naħsibx illi aħna irridu npoġġu equities ġodda f'kumpaniji li għandha balance sheet diġa ħażina qabel ma xi ħut mid-dejn ġie mibdul f'equities. Anke jekk eh, din kienet kumpanija tas settur privat jew ta' minħala sittax jridu jrid ikun hemm proċess fejn wieħed ikun jista' jagħmel deliver tal-balance sheet. Jiena naħseb li dinja xi ħaġa l-industrija titħares lejha u tavalwa. Grazzi Peter Skinner. Grazzi, Sunjura President. Dokumenta li xi ftit provokanti u interessanti. Jien għandi mistoqsijiet fil-qosor. L-ewwel ħaġa Eliza. Inti taħseb li din se tkun leġislazzjoni settorjali u kif sejra tiġi introdotta? Inti ilek tħares lejn din ilek tiddiskuti anke ma' ħaddieħor li ma' kalendarju taħseb li jkun adegwat biex dan jiġi introdott. Tista' ssir malajr kemm jista' jkun? Dawn huma l-mistoqsijiet li kelli xi ngħid. Grazzi Ġampol. Signora President, grazzi l-ewwel net nixtieq ngħid prosit lil Eliza u aktar u aktar minħabba li nasib li kienet kważi missjoni impossibbli allura li rnexxiela ssib stanti dijat fuq missjoni impossibbli huwa eh, sinjal li għandha ħila kbira. Jiena sempliċement nixtieq nagħmel ftit kummenti biss. Jekk aħna rridu nagħlqu dossier jew nagħtu dan l-istudju lil xi ħadd tafu li jiena dawna bodhom għax dan ma jġibu xejn għax jekk eh, jekk hemm soluzzjoni aħjar jagħtu lilna mill-ewwel. Jew inkella li ngħidu li d-diskussjoni jirritretta wis jew rridu wessawha fuq livell dinji hekk inkunu ċerti li bkemm naħa oħra maħniex ħanaslu. Mex għalfejn għoddu nitlu f'tekniċitajiet gbar biex naraw eh, kif meta jkun hemm font assigurazzjoni eh, nistgħu noħorġu minna. Dan mhux ħajjenna noħorġu bil-mezzi illi għandna fidejna. Ma naħseb hemm tuġib għal dawn il-mistoqsijiet. Dini li nagħmlu regolamentazzjoni Ewropea tajba u arkitettura tajba tu supervizjoni. Naqbel ma' Sinjura Ford għat memx għalfejn noħolqu aġenzija ġdida. Jekk aħna l-arkitettura ta' supervizjoni natu il-miżuri meħtieġa, l-għodda meħtieġa biex isir riflessjoni u jkollna setat u l-miżuri meħtieġa, tiġa nkunu tajna soluzzjoni tajba naraw x'inhu l-ħażin li l-istati jistaw jadottaw eh, l-ideja li jkunem supervizur Ewropew. Knem erba koordinaturi f'dan il-komitat li eh, qalu rridu nkunu fuq livell indaqs fil-leġislazzjoni mal konsil Illum l-isforzi tagħna jridu jkomplu din f'din il-perspettiva. Fuq eh, li ndaħlu supervizjoni Ewropea li tkun effettiva, pragmatika, dawn huma klim li joġbuni, u li l-supervizur Ewropew Eh, tal-aġenziji li, jem biex jamlu riflessjoni għax għandhom il-kompetenza aktar minna. Għanna dritt li konna l-idea tagħna ma l-asperti eh, tekniċi huma importanti u tini net għom is setar biex jieħdu l-miżuri meħtieġa. Jekk aħna mhux ħajrni xinna nagħmlu din il-ħaġa bejn 27, laqas eh, il-venja li nipruvaw namluwa fuq livell dinji għax fiftit ma nirnexxinix tiftem waħseb u għara rapporter tagħna fuq it-tlet aġenzi fuq riski sistemiċi fuq l-omnibus qed joffru elementi qawwija sabiex ikun hemm struttura ta' supervizjoni effettiva jdu napoġaw l-isforzi tagħhom u jiena naħseb inkunu għamilna parti mix-xogħol ta' Eliza li Eh, tkun tista' tagħmel sintesi eh, prevista ta' dak li eh, li jkun sar għax tajt jiena rajt din il-ħaġa ġejja u bassarta. Grazzi Fadalien u Silvi Guller du anke Garcia Margalo jisi jitkellem. Ħajkolli nara il-lista biex qatt ma musa naslu għall-aħħar inkella. Jiena xtieq ngħid li jiena naqbel ma' Sinjura Hubne illi l-effett makroekonomiku tal-leġizzazzjoni l-iktar rekwiziti kapitali u l-fond ta' rezoluzzjoni eh, li ser ikun tip ieħor ta' rekwiziti kapitali huma sinifikanti u għalhekk minħabba fek huwa meħtieġ illi nħarsu lejn framework soħra li nistaw nużaw qabel ma naslu f'xi stadji eh, palma huma dawk tal-bailing out gruppi transkonfinali jista' jkunu tweġiba ta' dan jista' jkun diffiċli meta aħna naslu fl-istadju tal-falliment. Hemm bosta idea dwar kif nistgħu niżviluppaw dawn l-affarijiet l-iktar l-idea ta' Living Wills għal kumpaniji importanti mod sistemiku. Jina naħseb li fir-rapport tijak inti suġġerejt li jiġu koperti l-istituzzjoni finanzjarji kollha iżda ovvjament dan ser ikun diffiċli. Inti semmejt il-phasing, jiena naħseb li l-phasing hija kritika hawnhekk. Jekk intom tridu tinkludu il-kumpaniji tal-assigurazzjoni, is-sitwazzjoni hija differenti għaliex ma tafx tip ta' claims ser ikun hemm u jista' jkun eh, li l-salvataġġ ta' riżoluzzjoni ma jkunx adekwat. Jiena naħseb li jkun rridu kun hemm xi idea dwar li ma tip ta' azzjonijiet irridu jiġu meħuda jekk ikun hemm sitwazzjoni ta' kważi falliment. U jekk ikun hemm eh, falliment eh, fl-imordni li irridu jingħataw il-claims għal darbohra jekk nitkellmu dwar eh, komponenti tal-assigurazzjoni naraw minn huma policy holders fil-kuntest ta' solvenza tnej jiena kont mistaġba li kull kelma eh, rat xi tfisser kelma policy holder fl-istat membru tagħhom. U wara kien hemm kwistjoni tal-equitable life li tgħid li l-policy holders kullim kien irġu trattati b'mod ugwali. Jiena naħseb illi probabbilment irridu nikkonsidraw jekk jistax ikollna eh, reġim separat għal istituzzjonijiet finanzjarji u nkella l-banek biss, mbagħad ngħaddu għal istituzzjonijiet finanzjarji oħra. Is-sitwazzjoni fejn din hija mħalta ma, ma corporate general resolutions. Jiena ma naħsibx li din hija sitwazzjoni li tista' tgħinha hawnhekk. Jekk naħdmu dwar dawn l-aspetti kollha mela aħna nistgħu nwaffqu ċirkostanzi illi fi żminijiet ta' kriżi u probabli li ma jajnux. Jekk dan nistgħu nagħmlu allura jkun hemm inqas ħtieġa għal dawn il-fondi. Jien għandi xi ftit tar-riservi dwar kif dawn jistgħu jaħdmu, kif jistgħu jiġu mqasma min jieħu u affarijiet bħal dawn. għanna aktar dokumenti ġeji minna tal-Komissjoni, l-iktar dwar l-aspetti tal- eh, taxxa fuq transazzjonijiet finanzjarji dwar kif dawn it-tip ta' fondi jistgħu jiġu maniġati. U forsi li nistgħu nikkonsidraw dawn ukoll meta qed niddeċidu. Issa Silvi, jekk jogħġbok. Grazzi ħafna. Grazzi l Eliza Ferrera għal dan ix-xogħol li huwa siwi ħafna f'dan il-waqt. L-ewwel biex nisħab fuq l-eżistenza tal-problema transkonfinali Għaxa li semmeta n diskutu ċertu għaturi u ċerti gvernijiet, għadna l-impressjoni li d-dimensjoni transkonfinali, d-dimensjoni ta' suq wahdini eh, da titnaqas. U għalina rapporter skolla tal paketta ta' supervizjoni din ħaġa importanti. Mux mi għatajdu meċ supervizjoni Ewropea, imma marriċ nixdu li jem eh, suq għadini ta' servizzi finanzjarji. Issa fuq li għal Jean Paul ma rridux eh, nitfaw kollox fuq livell dinji biex neħilsu mir-rabta, mir-responsabilta, ma rridu naraw x'qed isir fuq livell dinji il-Kummissjoni Ewropea u l-Istati Membri qed jidu sef dan ix-xogħol. U jiena naħseb dinja hija waħda mill-aktar sfidi importanti li rajna. Jekk aħna rridu ikollna eh, l-effett tagħna fuq l-għażliet Ewropej mhux jiġu posti fuqna minn oħrajn. L-aħħar punt nagħti importanza li nżommu approċ koerenti eh, f'dan il-komitat u fil-punt eh, fil-rapport tal eliza Ferrera hemm diġà punti ewlenin anke fuq eh, il-rapport tas-sur Margario fuq il-fondi fuq il-fondi u anke oħrajn. Grazzi ħafna qed naħdmu l-koll flimkien biex naraw li jkun hemm koerenza bejn dar rapporti kollha li ħajoħorġu. Yes, Grazie, Presidenta. Solo, so, solo... Grazie, Signor President. Erba punti. Imbagħad ovvjament, kun jista' niżviluppa dan meta jien se nippreżenta rapporti dwar l-Awtorità Bankarja Ewropea. Ir-rapport ta' Signora Ferreiro huwa tassew meħtieġ mhux qed ngħid dan biex inkun edukat, u għalhekk jina nixtieq nagħmel dawn l-erba punti, l ewwel ħaġa l-Sven Gigolt. Jena ser niprofa nibdillek il-burdata. Jena dejjem ollejt il-bandera Ewropea meta kien hemm bżonn politiku. U jiena dan ser nagħmlu jekk jeħtieġu l-Parlament. Punti li naħseb huma importanti. Mela jista' jkollok żewġ approċċi differenti għal rapport tal-Parlament l-ewwel ħaġa tħares lejn qed jagħmel il-Kunsill il kunsill tipprova taqdid il-xewqat tiegħu u mbagħad tagħmel negozjati ta' malajr. U mbagħad it-tieni approċċ huwa li tara tassew xirit il-Parlament u l-Parlament dejjem da rrit li kunem approċ ta' vera Ewropew. Huwa minnu illi it-tieni approċ dejjem ser isib resistenza, ser isib industrija illi matriċ illi l-istatus quo jinbidel, industrija li tħobb li l-affarijiet jibqgħu hekk u kull bidla tidher bħala perikoluża. Ovvjament ikun hemm ir-reżistenza wkoll minnaħa tal-gvernijiet għaliex huma ma jkunux iridu jitilfu s-setat tagħhom. Dawn iż-żewġ tentazzjonijiet huma żewġ tentazzjonijiet li rridu nevitaw. Ma rridux nillimitaw s-setat tagħna, rridu naraw x'nistgħu niksbu. U rridu naraw sal-liema limitu nistgħu nċaqlu l-affarijiet fil-Kunsill. Eliza, inti taf illi jien se nappoġġak biex niżguraw illi nelħu ftehim. Irridu nilħu dan l-ftehim malajkem jista' jkun ovvjament. Jekk ikun hemm xi dubi illi aħna rridu niddiskutu l-kwistjoni tal-maniġar tal-krizi issa mela l-ura kjoġobkom maqraw artiklu fuq il-Financial Times tal-bira illi tgħid illi issa mhuwiex iż-żmien illi nneħħu l-saqajna minn fuq il-gass. Issa n-nis jaħsbu illi aħna eh, din nittamaw l krizi tintesa qabel ma nieħdu xi tip ta' azzjoni. Le, xi drabi nistgħu nistennew naraw x'qed jagħmlu l-oħrajn naraw x'qed jagħmel bord sa' stabilta finanzjarja, naraw x'qed jiġri fuq livell globali. Dan huwa mod kif mod edukat nistgħu ngħidu illi aħna maħniex lesti li nieħdu responsabilità tagħna bis-serjetà. Grazzi Eliza tixtieq titkellem biex tagħlaq. Qegħdin ftit tard, però forsi ftit tal minuti. Grazzi ħafna, Signora President, wara dawn l-interventi tajbin ħafna mandiċ wis xinżit imma jidhirli li nistgħu nikkonkludu billi ngħidu li għawri da politika minn dan il-Parlament ħalli nimxu f'dan il-qasam. Minkejja illi huwa qasam diffiċli wieħed jindirizzahu hemm bżonn li jkun hemm spirtu ta' kooperazzjoni bejn il-membri differenti tal-Kummissjoni. fil-Komitat Anzi Ekonomiku Monetari indipendentament mill-differenzi politiċi tagħna. Hemm bżonn allura naħtfu din l-opportunità u nużawha bisħieħ xi fisser dan. Dan ifisser li ma rridux nagħmlu leġislazzjoni biex nkunu leġislajna, rridu nagħmlu leġislazzjoni fejn hemm il-bżonn li nsibu l-mezzi proporzjonati adattati għal miri li kollna qudiemna u hemm bżonn ukoll nevalwaw mod eh, raġonevoli il-ħila tal-autoritajiet illi id-daħlu miżuri effettivi li permettuna li nilħu l-miri tagħna. Ma rridux namlu azzjoni aktar mill suppost mirdu namlu dak li huwa suppost ta' bażi tal-mezzi illi għandna. Jiena nixtieq nagħlaq bil-punt li semmejt fil-bidu tal-intervent tiegħi huwa importanti li jkollna dokument koerenti li jkun mamul minn bosta atti leġislattivi li qed jiġu bħalissa. Dan huwa punt fundamentali bħalissa. Niproponi li nagħmel u li nkomplu dialogu mal-partijiet differenti illi għaw hawnhekk. Imbagħad flimkien ma' partijiet oħrajn bħal pereżempju l-Kummissjoni, l-Industrija, l-Universitajiet, ir-Riċerkaturi, inkunu nistgħu lkoll flimkien natu koerenza lil din l-inizjattiva parlamentari. Jidher li l-elementi marbuta mal-fat li nilħu dawn il-miri bżon li nimxu pass wara li imma brida soda, dik hija triq it-tajba li tista' twassalna dak għal bilanċ li nistgħu insibu. Naħseb li qegħdin fi triq it-tajba xtaq sempliċement nirringrazzja il dawk kollha li tkellmu għad disponibilità tagħhom u nixtieq ngħidilhom illi jiena nittama li maħħom jiena xiri nfassal proposta li tkun raġonevoli u effettiva. Mela, grazzi l-kolħat u għallura, Signora President, eh, kif tara nistani għafawnek għax għasab għalli iktar ħin. With somebody case. Għandek punt ordni? Kej? Xtaqt eh, nistaqsijek talba tal-kriterju illi forsi jista' jkun hawn bżonn ta' studju ta' fattibilità minħabba li qed niddeċidu 2.5% tal-GDP li ammont tal-350 biljun euro. Eh, kif taf din hija kwistjoni tal-gordinaturi, però forsi nistgħu naraw jekk nistgħu xi ndaħlu xi ħaġa fih dan iż-żmien li għandna. Palissa l-kalendarju li għanna għal dan il-rapport huwa għat ta' April qabel il-konsiderazzjoni tal-appozz tal-rapport, skadenza l-emendi hija l-21 ta' April, konsiderazzjoni tal-emendi ser issir fl-ewwel ta' Ġunju, mbagħad ikun hemm votazzjoni fit-22 ta' Ġunju fil-Kumitat unkunu qed nimmirraw għall-ewwel plenarja f'Settembru. Mena bħalissa dik hija l-iskeda li għandna f'moħħla li nżommu magħha. Mena. Naddu issa dak li kien il-punt erba' fuq l-aġenda kooperazzjoni amministrativa u l-ġita kontra l-frodi fil-qasam ta' taxxa fuq il-valur miżjud u rapporter Jose Manuel Garcia Mangallo ħarġi jitkellem. Muchas gracias, Presidente. Grazie ħafna, Signora President. Jiena ħanżon fil-qosor ħafna. 316 l-emenda. U jiena naċċetta 12 minnhom mingħajr ebda tibdiliet, però għandi problema berba minnhom u dawk huma l-erba illi ħan nitkellem fuqhom issa. Naħseb huwa importanti li ngħidu għalfejn jiena qed naċċetta it-tnax l-oħra. Bażikament jogħġbuni u dik jalla ħjar raġuni naħseb li nistantikom. Issa fuq dak li mhux ħanaċċetta ħansemmi l-punti rilevanti għalli dawk minn dawk li resqu l-emendi forsi jkunu jistgħu jirreaġixxu għal dak li ħanajt. Mela l-ewwel emenda li mhux ħanaċċetta hija numru 28. Missur Estreċek. Illi għandha x'taqsam mal-artiklu 22 paragrafu wieħed. Din l-emenda tissuġġerixxi l-iskambju ta' informazzjoni fuq eh, data għal eh, ġestjoni tal-investigazzjoni tal-VAT ma tkunx waħda automatika. Hemm skambju mhux awtomatiku li jsir fuq talba tal-istati membri. Dan il-proċedura ħajda u mema il-burokrazija u eh, l-istat ma jkunx jista' jmexxi sew il-kwistjoni tal-VAT għax mhux għax qed jiġri fl-istat membru ieħor, allura naħseb il-proposta tal-Kummissjoni bl-emendi tiegħi u tas-sur Estreċnik illi innaqsu dal-approċċ awtomatiku huwa meħtieġ bilan illi naraw illi eh, ma jkunx hemm reat li kulħadd jimxi sew. Naħseb dan huwa kriterju tajjeb. Meta stat membru ma jkunx jaf illi hemm xi ksur tar-regoli fuq it-tħul tiegħu tajb li informat. Tieni emenda li mhix ħanaċċetta hija l-emenda 31 illi tirreferi għall-artiklu 30 ċe. Din tkopri eh, għajnuna tekniko operativa mill-Kommissjoni għall-istruttura amministrativa l-Eurofisk dan qed isir biss biex intejbu l-aħjar prattika imma mhux biss din l-għajnuna teknika eh, tista' tiġi meħtieġa għal oħrajn għal affarijiet oħra illi huma msemmija f'din il-proposta ġifieri hemm affarijiet oħra li nistgħu nużawhom dal-affarijiet għalihom. Imbagħad hemm l-emenda 32 din tirreferi għall-artiklu 35 Dan huwa l-kumment li għamilt qabel anzi skużawni tletin li ma toġobnix. I illi l-Kommissjoni tista' titlob għal koordinazzjoni. Din hija sistema temporanja fejn hemm struttura intergovernattiva fejn hemm fejn hemm stati membri. U aħna nittrattaw biss il-problemi identifikati mill-istati membri mingħajr ma naddu għal approċċ komunitarju bħal pereżempju l-Eurofisk fejn l-istati membri kollha jkunu involuti u l-kwistjonijiet l-enin kollha jkunu involuti allura jekk ikun possibbli li nevitaw il-frodi fi transazzjonijiet tal-vat li jkunu ta' natura transkonfinarja allura jena naħseb li l-approċċ komunitarju aħjar minn dak intergovernattiv. Ma dik hija l-emenda 31. Issa l-aħħar emenda Ġemin eh, Olli Schmidt, ħabib kbir tiegħi Għadini l-emenda 36. U din tajt li jekk ikun meħtieġ il-Kummissjoni għandha tipprovdi lill istati membri b'riżorsi, assistenza teknika jew loġistika u affarijiet oħra. Il-problema hi jekk daħħalna dal-klim jekk ikun meħtieġ, imma dan mill-att legali eh, mhux ċar meħa jiddetermina minnu x'inhu meħtieġ jew le. Nippreferi dak li qed il-Kummissjoni. Ġifieri il-Kummissjoni tista' tipprovdi lill istati membri b'riżorsi meta l-Istati membri jħossu li għadha ta' jew meta l-Kummissjoni tħossi li dan huwa meħtieġ. Fejn hemm il-possibilità li jkun hemm eh, operazzjonijiet ta' frodi għaddejjin u li jistgħu uh, naqsu riżorsi tal-vat. Ġifieri dawk huma l-erba li moġbunix il-kumplament il-pijat nax l-oħra kontent eh, kuntent Grazzi l-Sur De illi għanna ħafna b'dan il-rapport u kuntent li għetna għedha ħares li soddisfazzjon ġifiri ħagġa tajba. Mena, grazzi Kulħadd donnu qed jagħmel is-sinjal biex jitkellem Jean Paul imbagħad Ola. Kumment eh, kumment sur rapporter fuq eh, l-emenda 36 ta' Sur Schmidt fil-fall bil-Franċis hawnhekk eh, ma naqblux bejn dak li qed jgħid it-test l-emenda 36 dik li għadek kemm tkellimt fuqha bejn jekk ikun meħtieġ ma jaqbilx ma dak li hemm fil-ġustifikazzjoni x'qed l-kooperazzjoni e, taħdem tajpu hemm bżonn il-Kummissjoni tagħti l-appoġġ tagħha bl-arfin espert tagħha ma nafx e, fit-testi l-oħrajn dan jeżistix imma bil-Franċiż isu hemm kontradizzjoni bejn il-ġustifikazzjoni li e, taqbel ma dak li qed tajtint u tibdil fit-test illi jeddonnu jġustifika dak li qed tikkuntesta int. Mela naħseb is-sur Schmidt ikun jista' eh, jispjega l-konsistenza bejn it-test jew il ġustifikazzjoni tiegħu ġifieri li eh, tiġi stabilita kooperazzjoni effettiva. Aħna qed ngħidu l-Kummissjoni eh, tista' tipprovdi l-ħtieġa, l-għajnuna jekk fost l-ħtieġa. U naħa l-oħra għandna l-Kummissjoni għandha tipprovdi. Jiena l għaj kien min ħaj interpreta il-bżon. Allura naħseb illi test tijaj jista' jkun aktar ċar minn dak li qed jiġi propost mis-sur Schmidt bl-emenda. Allura naħseb hawnhekk is-sur Schmidt ikun jista' jispjega din il-kontradizzjoni li hawn fil-kliem. Ola, tista' titkellem? Naħseb Garcia Magallo qed joħloq bilanċ tajben dak li hemm bżonn f'dan ir-rapport fil-fatt u ma naħsibx illi għandna xi nuqqas ta' kbira hawnhekk. Fuq l-emenda 120 fuq l-iskambju awtomatiku tal-informazzjoni dak huwa l-mod li aħna rridu nimxu fih jekk aħna rridu niġġieldu l-frodi kbira li qed isir fil-vat. Jina eh, taċċetta dawk l-emendi l-oħra tiegħi. Inti qed tgħid eh, il-Kummissjoni tista u hemm imbagħad l-emenda tiegħi qed il-Kummissjoni għandha taċċetta għandha tipprovdi, ma allura jiena żitt il-klim jekk ikun meħtieġ. Jekk taċċetta il-klim għandha inkun nista' naqbel għax inkunu aktar qed naqblu. Pero konċi naqra eh, konfus hemmhekk jiena, niskuża ruħi. Nistgħu nagħlqu hawnhekk? Nirringrazzja lill kollegi għal kontributi tagħhom. U jekk hawn l li resta emendi li mhux kontent bli għamilt, lest bil-pjaċir kollu li nkomplu bil diskussjoni għaw ħafna oħrajn li u jitkellmu u dol tixtieq titkellem imma għax il-koll qed imorru eh, nidru blanis biex naslu għat-tema ta' supervizjoni. Fissem Catherine Styler, shadow rapporter, xtaqt ngħid li ma setax tkun hawnhekk illum. Kienet qiegħda segwi eh, l-iskeda li kellna qabel. Imma tappoġġa l-ispirtu li tratta dak li qed nagħmlu hawnhekk. L-emendi li qed kellhom lan li saħħu dan il-punt. Mhux li dajfuh naħseb illi il-rapporter qed jagħmel biċċa xogħol tajba. Grazzi ħafna, issa qegħdin preċiżament 12 eh, il-minuta lura x'bdejna fi 12 il-minuta. U da ma kiex minħabba li jiena ma konċ hawnhekk, imma xin xuħut minnkom ma kienu xaw. Naddu issa għal punti 20 sa 26. Iġifiri, il-pakket kollu ta' supervizjoni finanzjarja li niproponi li namel hawnhekk u li nisimgħu wara xurxin mir-rapporters kollha seba li huma jekk qegħdin kollha hawnhekk imbagħad ix-shadows u l-oħrajn jekk tagħmlu li sinjal nkunu nistgħu ngħaddu għalikom wara. Mena l-ewwel fuq il-lista L-attenzjoni ħaterġa tmur fuq u għal darboħra u għal Jose Manuel biex ikellimna fuq l autorita Bankarja Ewropea u jippreżentalna lura l-abbozz ta' rapport tiegħu fuq din il-ħaġa. Grazzi ħafna, Sinjura President. Xaktarx Din hija waħda mill-akbar kwestjonijiet li aħna ħankun qed niddiskutu f'dan il-Parlament Lura frankament hija waħda mill-akbar kwistjonijiet li għandha qudiem għall-Presidenza Spanjola. Qed niddiskutu s-sistema Ewropea ta' supervizjoni li tinkludi il sistemi Risk Board u strutturi oħrajn għandu xaqsmu mal-pensjonijiet is-swieq u l-makro supervizjoni. Nisħaq fuq il-kelma sistema għax għal dawn l-erba rapporters Eh, mhux qed ritrattaw eh, biss awtoritajiet eh, li nqedu ħdej xulxin, du naħolqu rabta bejniet, ikun hemm sistema maquda. Sabiex noħolqu din is-sistema, nista' naċċetta li l-awtoritajiet differenti ikollhom uffiċċju li jom li jitratta kwistjoni partikolari, b'mod partikolari dak samma l-aspetti bankarji u l-assigurazzjoni f'każijiet ta' emerġenza nixtieq li Systemic Risk Board li qed jitratta li, li jitratta riski makroprudenzjali. Ġifieri ikun hemm emerġenza u allura jista' jkun possibbli li t-tlet awtoritajiet jaħdmu flimkien. il-Komissjoni li tkun il-Komissjoni, il-Konsil li li jkun hemm il-Konsil. Ma naħsibx li jagħmel sens li ndaħlu Systemic Risk Board imma mbagħad inżommuh milli jagħmel xogħol ġifieri li jistabbilixxi li hemm emerġenza. Jekk inħarsu lura fi żmien nistgħu ngħidu li l-Parlament mhux qed jgħidaw l-affarijiet tal-ewwel darba bżejjed ħarsu lejn dak li ġara qabel, nħeġġitkom allura tħarsu lejn rapporti li kellna qabel qabel ma taqraw dan ir-rapport kien hemm rapport li jiena fassalt fis-sena 2000 fuq il-pjantazzjoni ta' servizzi finanzjari ġi adottat mod unanimu mill-Parlament Ewropew. U dan kien indirizzat le toqsma liberalizzazzjoni l-integrazzjoni ta' swieq, il-supervizjoni u l-kontroll u it-taxxi fuq it-tfaddil. Dawn it-tlet toqsma irridu nimxu fuqhom bl-istess entużjażmu. il-miri eh, ma ridux eh, nisseparaw ma xinkalla noħolqu problema sistemika. Il-liberalizzazzjoni u l-integrazzjoni minnaħa u l-supervizjoni u l-integrazzjoni minnaħa l-oħra irridu noqogħdu attenti illi jekk inħarsu l-insuq intern mingħajr eh, xkil jista' jkun hemm eh, ċertu problemi. dak iż-żmien eh, kelli dubju fuq seta tal-awtoritajiet nazzjonali u l-kriżi rrid li l-awtoritajiet nazzjonali ma setgħux iwettqu r responsabiltajiet tagħhom rapport ta' Igvanderburg u ta' Dajano għallu l-istess ħaġa l-istituzzjonijiet Ewropej allura għandhom ikollu supervizjoni Ewropea biex jiġu evitati riski sistemiċi. Allura dak li kħet jirriproponi rapporti għaj u tliet rapporti oħra eh, u koll għallu l-istess ħaġa qed ngħidu li jkun hemm aktar supervizjoni. Dik hija l-ħaġa bażika li toħroġ minn dan ir-rapport il-kriżi tna raġun dak li aħna konna qed ngħidu u dak li l-Kummissjoni u l-Kummissarju ma rridx eh, ma rridx isegwi dak iż-żmien. Wara illi misna mxejna fuq dak li qal il-Parlament, mhux mxejna fuq dak li qalet il-Kummissjoni. Meta rajna li l-kriżi kienet qed toqros il- Kummissjoni wafqet il-grupp ta' ħidma della Rozier. Dan kien rapport de minimis kif Eh, della Rozier ikkonferma qudiem dan il-Kumitat kien rapport prammatiku u dirett u l-proposti tal-Kummissjoni fuq dan il-rapport bażikament dajfu il-rapport della Rozier biex inaqsu l-approċċ Ewropew u il-Konsill eh, fil-laqolja tal-2009 kien hemm aktar dajif tal-proposta tal-Kommissjoni u l-erba koordinaturi mill-erba gruppi hawnhekk is-Sur Gozes, qal illi il-Parlament Ewropew ma kienx kontent illi jaċċetta l bil tal-Parlament. Aħna redna illi neġilduha. Mussur Gozes qal illi wieħed dejjem ħajkollu l-paċi jekk dejjem ikun les li ċedi, imma aħna ma konniex les li nċedu u konna ħanflu għal battalju rridu nippruvaw nikkonvinċu lill-Kunsill għandna l-presidenza illi qed illi għandu jkun hemm aktar supervizjoni. Allura ċert illi il-Presidenza Spanjola ċert tkun maħna. magħna. ma l kwistjonijiet il-kbar? Kif għatilkom qabel rezistenza reżistenza d Hemm l-industrija li jrid tiżżomm l-status quo, hemm gvernijiet reazzjonisti li ma jdux eh, jagħtuna s-seta illi għandna bżonn Irrid ikun hemm regoli komuni għal kulħadd biex hekk regoli jkunu jistgħu jiġu applikati kullimkien fl-Ewropa. Naqblu mal-Kunsill u l-Kommissjoni ma bitlet bidli tewlenin. Aħna nixtiequ illi nisqu fuq ir-rwol tal-awtorità kif taħdem din. U din għandha tfassal l-abbozz ta' regoli tekniċi li gwida u rakkomandazzjonijiet l mbagħad jiġu adottati mill-Kummissjoni minħabba il-rekwiżiti legali li hemm. Jekk il-Kummissjoni tixtieq temenda jew ma taċċettax il-proposta tal- eh, l u l awtorità ma taqbilx mal-Kommissjoni għal il-Kunsill u l-Parlament ridu jippruvaw jiċċaraw id-differenzi li jkun hemm bejnietom ħalli regoli tekniċi ġew adottati ovvjament ħaġa trid issir ma nistgħux nippermettu illi kunem paralizi ħabba li l-autorita u l-Komissjoni ma jkunux jistaw jaqblu. Nishtiq nistaq fuq l-importanza tal-rwol tal-Parlament Ewropew. Mendes de Vigo, il mister tal-Kostituzzjoni u Trattat tal-Lisbona, ħareġ b'dan il-ħsieb irrit ikun hemm l-atti delegati ħalli aħna fil-Parlament Ewropew inkunu nistgħu nkunu aktar attivi. F'dak xaqsam ma l-linji gwida u rakkomandazzjonijiet li rridu naraw u il-rakkomandazzjonijiet u l-linji gwida li għandhom xaqsmu ma dawk loqsma illi mhumiex parti mill regoli u li ma jkollhomx effett legali immedjat irridu jkunu jobtu kemm jista' jkun bħal pereżempju l-kwissjoni tar-remunerazzjoni tad-diretturi tal-banek rekomendazzjonijiet u linji gwida m'għandhomx effett legali immedjat imma nixtiequhom illi eh, dawn jorbtu kemm jista' jkun. U naħseb id-direttur għandu jiġu qdir dan il-Parlament Ewropew joħroġ rapport bil-miktub u jkun lest jiddiskuti maħna li ma linji gwidi u rakkomandazzjonijiet ħarġu li ma awtoritajiet ta' supervizjoni ma ċettawx li segwhom u li ma miżuri ħajġu proposti biex din il-ħaġa tiġi indirizzata. Pal per eżempju, b'rekwiżiti tal-kapital fil-banek tista' ssib li xi stat membru jkun injora regoli fuq remunerazzjoni jew il-linji gwida fuq remunerazzjoni. Allura kas bħal dak x'ser isir? ma' xi gruppi fil-kamra qed niddiskutu jekk l-awtorità tistax tmur qudiem istituzzjoni finanzjarja speċifika sakemm l-Autorità Nazzjonali ta' Supervizjoni ma tkunx irreferi għal xi rekwiżit partikolari. Per eżempju, ikun hemm xi NSA li ma segwix toħroġ deċiżjoni, jridu niddeterminaw dak li nkunu qed nagħmlu. Jridu niżguraw li l-awtorità ma tkunx awtorità bla saħħa fl-aħħar mill-aħħar. Naħseb il-koll naqblu fuq din il-ħaġa. Ovvjament jekk inti toqgħod tuża l-forza bla bżonn ma twaslek imkien. Irridu naraw x'ser jiġri meta liġi Ewropea ma tiġix imħarsa f'każ ta' emerġenza meta ir-Risk Board Ewropew kun qed jgħid li hemm emerġenza u fejn ikun hemm diskrepanza bejn il-supervizuri nazjonali ma jkunux jistgħu jaqblu bejnietom. F'dak il-każ l-awtorità tista' toħroġ deċiżjoni b'impatt dirett ma tiġix aċċettata mbagħad jista' jkun hemm intervent. Irridu naqsu l-iskadenzi nsaħu r-wol tal-awtoritajiet u r-wol tal-Parlament Ewropew li jkun hemm diskrutinju demokratiku fuq l-awtorità. Qed nagħtu aktar setat eh, lill awtorità wanqas il-Kummissjoni. Imma fl-istess waqt hemm bżonn sistema ta' verifki u ta' bilanċar u hemm bżonn eh, eh, skrutinju demokratiku minn dan il-Parlament Ewropew u ikun hemm awtorità aktar demokratika u li tkun eh, tista' tagħmel dak li triti u tkun aktar tista' tagħti rendi kont lill-Parlament Ewropew. Issa kwistjoni ewlenija hija supervizjoni. Fuq din il-ħaġa nħeġitkom eh, taqraw ir-reviżjoni Turner mir-Renju Uniti. Belarusjer ovvjament eh, forsi għana naqra differenti dan, dan l-istudju Turner jgħid illi mekkaniżmi li aħna daħna biex eh, namlu supervizjoni ta' dawk l-entitajiet il-fallimenti tagħhom eh, wassal għal kollass sistemiku ma ġewx it-trattati kif suppost bejn il-koordinaturi nazzjonali u l-supervizuri nazzjonali. Isemmi żewġ soluzzjonijiet jitkellem fuq il-każ ta' Iceland u l-impatt eh, il-każ tal islanda u l-impatt li ħala fuq ir-Renju Unit. Issa jew eh, ta' aktar setat li l-istatu jżom eh, lura ura setat ta' sussidjarji jew inkella wieħed jew wieħed joffri aktar protezzjonizmu. Ġifieri timxi fi ċertar protezzjonizmi jew inkella approċċ Ewropew li jkun aktar integrat. Ovvjament jiena favur it-tieni għażla li jkun hemm approċċ Ewropew aktar integrat. Allura l-istess bħas suġġeriment tal- um, Sur Sanchez Presedo, nixtieq li jkun hemm approċċ fuq żewġ livelli, kollok l-istituzzjonijiet nazzjonali li joperaw fl-istati membri li ma jkunux kbar biżejjed biex eh, iżommu mill-sistema kollha kemm żarma Jekk inti ikollok istituzzjoni transkonfinali, allura ikun hemm responsabilità tal-kulleġġ tas-supervizuri u hawnhekk l-awtorità tiġi involuta bir-rwol tal-arbitraġġ biex tipprova toħloq tasal għal deċiżjonijiet ikun hemm rwol ta' arbitraġġ vinkolanti meta ma jkunx hemm qbil bejn is-supervizuri u jkun hemm eh, ukoll il-possibilità li tistabilixxi deċiżjonijiet fejn bil ma jkunx jista jasal biex jekk ma jkunx jistaw jiftemu ma jfissirx li s-sistema tiqaf u tiġi imminata. Imbat għandek livell ieħor, għammek ħajkollok l-intentitajiet. Dak qed nirreferi għal-liberali u konservativi mir-Renju Unit. Dan il-kumpaniji l-gbar li jistaw joħolqu r-riski gbar jiġu jiġu monitorjati mill-awtorità Ewropeja biex ma jkunx hemm burokrazija l-awtorità dejjem tgħaddi mis-superviżuri nazzjonali. U hekk ikunu eh, soġġetti għall-istruzzjonijiet tal-awtorità bankarja. Jiena naħseb li kieku kellna din il-ħaġa l-gvern Grek u l-bani Griegi ma kienx jirnexxielhom jaħbu dak li kien għaddej, kien jkollhom jiġu qudiem il-Parlament u kienu jkollhom jgħidulna x'kien għaddej u x'kien hemm għaddej żmerġ bis-supervizjoni. Il-Bord ta' Supervizuri fl-artiklu 29 eh, kun jista' jkopri din il-ħaġa. Kwistjoni li qed niddiskutu qabel taħt rapporta Ferrera, kon qed ngħidu jekk ikollok din l-awtorità ta' min hija responsabilità jekk istituzzjoni uh, Eh, taqa' il-mira tiegħi ċara rridu naqsu r-riski għal min ħalla 16 kif qal Obama rridu niżguraw illi it-triq komuni mhix qed ħallas Main Street mhix qed ħallas għall iżbalji li jsiru minn Wall Street kontributi mill-fondi nazzjonali jistgħu jintużaw biex niggarantixxu d-depositi u biex naraw ma jkunx hemm riskja minn ħalla sit-taxxa. Jekk ma jkollokx biżejjed riżorsi, ovvjament eh, tista eh, tuża dejjem biex tħallas għal ħsara li tkun saret. Fl-aħħar net, meta deċiżjoni tittieħed fell-istati membri kollhom jintervjenu u għacċar illi huma għandhom jaħdmu għabbażi ta' MOU illi jkun ġi maqbul qabel il-kriżi. Rajna din il-ħaġa dal-aħħar pal pereżempju Fortis Dawn għandhom ikunu jistgħu jaġixxu għabbażi tal-fatturi li huma jisu li huma importanti r-riski u l-ħsara tal-istati li jkunu ġew mill-quta, il-flussi ta' ħlasijiet li jkunu ġew mill-quta, ġifier kriterji kollha li huma jħossu li huma meħtieġa mela ftit kliem. Dan ir-rapport huwa bbażat fuq dan ħsieb ewlieni. Aktar supervizjoni, aktar Ewropa u anqas riski għal min ħallas it Dawn huma it-tliet prinċipji li qed jiggwidawna f'dan ir-rapport. Dan l-istess palma kena fil-diskussjoni ta' qabel bil-rapport ta' Sinjura Ferreira. Din hija proposta Spanjola, Portugiża u nispera li taħdem għall-Ewropej kollha. Um, thank you. Grazzi. Zven Gigol issa għal European Securities and Markets Authority. Zven Gigolbuk. Għabel net. Xtaqt najt. Rekken ħarsu lejn il-ħbiberija bej Spanja u Portugal. Nittamaw li għawnek fil-parlament nkunu qed naraw. Biberija bejn tramuntana l-vant ponent u nofsinhar. L-Ewropa hija żona ta' ekonomija fejn mhux dejjem rajna tramontana ċentral u l-Ewropa ċentrali u l-vant ponent għalmu flimkien, però hawnhekk f'dan il-Parlament għandna nirrispondu għall-kriżi. Mill-mod kif għadu kif eh, iddeskriva Sur Garcia Margallo. għanna nuqqas ta' regoli u azzjoni komuni kemm ma dak nandu xaqsam l-Unjoni Monetarja u l-Unjoni Ewropea kolla kemmi. Fisfond pal dan, il-Parlament Ewropew għandu joħroġ risposta b'estensjoni tal-żona Ewropea. U mhux billi noqogħdu nitlu eh, f'kampanji parrokjali ta' stati membri għanna nirrespondu għal din il-kriżi għal daqstant nieħu gost jekk inħares lejn is-struttura supervizorja illi mhux biss it-tlet korpi mikrokredenzjali manka il-bord għal riskju sistematiku Ewropew ħriġna risposta konsistenti għal noqqasijiet u problemi fil-qasam tas supervizjoni u anka sabiex nindirizzaw il-krizi fil-riskju sistematiku. Musa naqt nirrepeti da kollu ġant għal biex naqbad najt li għatta, għalix dan imur kontra l-ispirtu ta' dak li t-nipfraw niksbu għawnek, u nispiċaw għandaj u kullħat, pero xtaqt nitkellem għaj mela fuq zewġ punti. Fe rapporti ta' għana jistaw ikunu differenti, fl-spirtu taħħom anka forsi nsemmi xie punti li għadhom ma semmewx, dawn iż-żewġ rapporti ma simili ħafna, specialment Għadak għandu xaqsam konvenzjoni komuni li għawna għonek li istituzzjonijiet fuq skala kbira transkonfinali għandhom kunu suġġetti għal skrutinju Ewropew, studju Ewropew u wkoll ovvjament toħroġ b'risposti jekk hemm problemi min għandu jħallas. M'għandux dejjem kun l-istat membru? Jekk jekk l-istat membru ma kellhomx responsabilità għall supervizjoni punt ulterjuri għal min ħajħallas u min se jkollu ħallas għal konsegwenzi tlet rapporti għadhom l-istess spiritu ta' jibnajdu hawnhekk illi ma stax ikun li artiklu 27 jgħid sempliċement illi hemm jekk hemm effetti fuq l-finanzi tal-Istati membri mela allura jkun hemm dritt ta' vito. Kas pal dan jirdi kolla leġislazzjoni Ewropea għax uffiċjali tmur minn be minħabba l-leġislazzjoni Ewropea dawn ikollu implikazzjoni diretti fuq il-budget tal-Istati Membri u b'din il-ġustifikazzjoni tistambat eh, tevita kol tip ta' regolament, din dan mux li għet nix bawnek Specialment meta t-konsidra xet jiġri Hawnhekk meta tlita aħna nikbu tr il-Kunsil u ngħidulhom grazzi għall-inizjattiva ta' Peter Skinner. Paġina bil-qeda għadu x'inhu ma' l-konsekwenzi diretti tal-finanzi ta' stati membri, bat ikollok risposta l t'għidu din konċed diffiċli ma l-issin id-diskutuħ ma'kom. Jidespeċini, ma dan mux il-mod kif tamel tfassil tal-leġizlazzjoni. Naħseb illi dan jirridikola situazzjoni politika. Wasanna f'pont fej l-Istati membri jdu juru illi deċiżjoni Ewropea għanda implikazzjonijiet rilevanti fuq il budget tagħhom. Għaxek li ma tistax tuża bħala eh, bażi għalfejn tiġħad leġiżlazzjoni Ewropea. Kwestjoni oħra li naħseb li hija importanti wkoll fil-qasam li għalih jien responsabbli, l-awtoritajiet il-ġodda Ewropej għandhom ikollhom il-possibilità illi jiprojbixxu negozju f'ċertu prodotti. Nitlu fi żminijiet fejn ikunu nafu li naked short hija problema jew li niprojbixxu spekulazzjoni. pereżempju f'bonds tal-gvern Grek jew derivattivi. Dan huwa dritt li rridu nagħtu lill-Awtorità Ewropea għaliex issa limna li hemm attivitajiet kultant fuq is-suq illi tassew m'għandhomx jaqsmu mal-ekonomija reali u ma dak li qed jiġri din hija xi ħaġa li ħansemmi fir-rapport tiegħi. Kwistjoni li xtaqt niddiskuti magħkom hija l-kwistjoni tal-bord tal-appell. Fir-rapport tagħna ngħidu illi dan għandu jkun parti mir-responsabiltajiet tal-Kumitat Konġunt għax il-riflessjoni da tkun illi il-Kumitat Konġunt għandu jkun imsaħħaħ Mhuwiex sigriet u naf illi kollegi jaqblu miegħi illi mhuwiex loġiku illi jkollna tliet istituzzjonijiet differenti li ma istituzzjonijiet jitrattaw swi li huma simili ħafna l xulxin u li dan għandu jkun maqsum f'tliet lokalitajiet differenti u dan ifisser li situazzjoni ta' kriżi jekk għandek nuqqas ta' komunikazzjoni formali ħajkollok problemi. Aħna ħarisna lejn dan u nasbu li t-tisħiħ tal-Komitat Konġunt huwa mod wieħed kif għall-inqas nistgħu nieħdu passi lejn xi tip ta' supervizjoni Ewropea. U naħseb li hawnhekk dan dan il-kumitat għandna nkomplu naħsbu kif din dan l-ispazju komuni għandu ikompli jaħdem sabiex inkomplu naħdmu lejn supervizjoni eh, finanzjarja Ewropea integrata. Il-rapporti li għanna l-lum jirrapprezentaw pass fid direzzjoni tajba u naħseb illi dan fl-aħħar mill-aħħar għandu jkun lan aħari. L-istorja tal-integrazzjoni Ewropea huwa dak li Gwidan għanna jkonna ambizjoni olja u l-miri illi qed nitkellmu dwarhom hawnhekk m'għandhomx jorjentaw ruhom għal situazzjoni fejn immorru lura għal livell nazzjonali biss għanna nes dim il-konsil u nidġildu l-mentalità li xi kultanti kollhom li kollox jaqaf fuq il-frontieri nazzjonali. Ir-regoli fundamentali li rajna minn Delor, per eżempju, nafu illi din hija proċedura pass pass, proċedura gradwali, hawnhekk qed naraw li qed jingħata impetussa biex nimxu fil direzzjoni tajba. Mbagħad irridu nkomplu nibnu fuq dan l-ewwel pass. Grazzi. Rapport Skinner fuq l-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-xogħol. Peter Eckersbrook. Grazzi. Kenna ġemmat interessanti ħafna konnet niddiskutu dan il-punt u mem lebda dubju illi hemm ċertu bil Imma rridu niżguraw li jkollna xi ħaġa li tkun utli bħala opinjoni Ewropea parlamentari fid-diskussjoni mal konsil ma kolli konna viżjoni. Viżjoni illi turi li aħna nafu xe jiġri mhux biss li uxaqsam il-kumpaniji manka għaċ-ċittadini fl-Unjoni Ewropea kollha kemm F'dik li nistgħu nsemmu bidla fil-paradigma għal servizzi finanzjarji u l-regolaturi fiħdanu. Għal daqstant ktib dokument miktub fil spirtu ta' konsolidazzjoni u integrazzjoni Ewropea, naċċetta l-loġika intellettwali tal-proposti tal-Kommissjoni ma dana kollu mżon nżidu il- punti li ħod semmejtu u li ħod li għadkom ma semmejtux li tistenna minn rapport tal-Parlament. Naħseb għal dak għandu xjaqsam differenzi mal-Konsil, il-dokument bażiku, kif għattinti, sur Jose Markel, Jose Manuel, u dak li rridu għahna mux li rrit maċina liħ il-konsil, ġifiri li jtina parametri bażiċi li fiħdana minn kun nistaw naħdmu għandi xi punti eh, prinċipali nitkellem eh, li xtaqt insemmi xi sitt punti fil-fatt. Punti minnhom tkellimna dwarhom u punti oħrajn li fuqhom rridu niżviluppaw. Id-diskussjonijiet tagħna hemm ħafna ftehim però fuq ħafna punti poteri addizzjonali l-Parlament għadu xaqsam studju tneħħija ta' ċertu poteri tal-Kommissjoni fuq l-emendi ta' standards tekniċi u dikrazzjoni ta' emerġenza, ring fencing jew possibilitajiet fiskali, responsabilitajiet fiskali, eh, leġizlazzjoni aħjar li toħloq pedament għal sistema Ewropea ta' supervizjoni finanzjarja u eh, komitat konġunt li għandu jiġi sviluppat u rappresentazzjoni aktar b'saħħitha għal esperti esterni fil-rwol importanti. Dan huma maħut mill-eżempju eżempji pratiċi ta' biex naraw kif l-affarijiet jistaw jimxu fil-parlament. Dak naxaqsam poter addizzjonali parlament fil-koll naqblu il-parlament se jazel ċers għal-ISIS u kull bordi tal-appordiet tal-appell dan irridu nagħmlu ħaġ dan huwa l-unika mod kif iċ-ċittadini jerġgħu jiksbu l-fiduċja dawn il-bords il-kap ta' ISIS li rapporta li parlament fuq bażi regolari u jtina formazzjoni jaċ għanna għandna bżonn għandna bżonna kontinwament mhux meta jħossu ma' biss u l-kummissjoni u kol ma tijom xtor tal xumma istituzzjoni li jieċteq il-poteri pero għan u li il-ħatrit jisiru, unkun u kol nafu meta rapporti jisiru l-sfida tal-parlament kun li jekk kif bħala organizzazzjoni trasparenti nkunu aħna illi meċu l-proċess. Fuq it ta' ċertu poteri tal-Kommissjoni hawnhekk fil-rapport eh, Sanchez Peseda jiena naqbel mal l-opinjoni tiegħu il-Kommissjoni m'għandix tibdel standards tekniċi tista' taqbel jew tiċħadhom Dan għandu jkun il-poter ta' kommissjoni. U uh, naħseb li li sarbi kif għal Garcia Margajo għandu jkun huma li jsejħu emerġenza mhux il-Kommissjoni ħaġa li tagħmel sens fid-dawta ta' kollu li nafu. Sven semma wkoll punt validu ħafna li tra il batna li kienet miċħuda mill-Kunsill hemm bżonn niżguraw illi nipproteġu il-klawżola ta' salvagwardja fuq din il-kwistjoni ta' Responsabilità fiskali, indipendentement xini responsabilità fiskali, mandiġ tkun biljet li mill-ħaddim li jaqbat imur jizur il-ħaddim iħor pajsi iħor, din miħiex responsabilità fiskali. Ekku għanna valutazzjoni tal-impati, kuna deskrizzjoni. Għan jek aħna nieħdu ta' wara l-Lisbona, bis-serjeta għal-konsil għandu għamel l-istess, għan izguraw illi konna xaħġa li aħna nistaw naħdmu eh, fuq għaw kol, regolamentazzjoni aħjar u kol, teħtieġ valutazzjoni tal-impant. Għalhekk kemm bżonn maħjar aħjar kif l-standards tekniċi u rakkomandazzjonijiet qed jinħarġu skont mhux biss l-aqwa prassi ma wkoll eh, li naraw x'inhu ma toroq qudiemna. Integrazzjoni aħjar u konsolidazzjoni dawn jistgħu jitwaqfu grazzi għas sistema Ewropea ta' supervizjoni b'mandat ċar u rwol għall-ISRB bil-mod kif aħna nixtiequ ninvolvu lil nfusna. Għandna wkoll nżidu l-importanza tal-Kumitat Konġunt biex ikollna struttura supervizorja Ewropea aktar b'saħħitha. Tannu dak li nsibu nieqes kull rapport għaliex dawn l-istituzzjonijiet ma jkonsidraw ma jħallunix nikontemplaw, ma hemm kompetizzjoni bejna wkoll sam biex naraw kif dawn it-trabi se jikbru. Jiena naħseb li dan huwa l-materjal li ħajamel dawn l-organizzazzjonijiet aktar b'saħħithom, il-Kumitat Konġunt irid jiġi żviluppat xi ħadd li Jose Manuel Uzven ma kommentajniex dwarha, però fir-rapport tiegħi tistgħu taraw kif nistgħu nagħmlu fuq dan u jiena nixtieq li intom tinaqdu miegħi sabiex niżguraw illi dan kollu isib leħen rappresentazzjoni aħjar mill-esperti esterni, għanna naħnu fuq il prassi li teżisti sabiex l-esperti kunu prezenti fil-laqat tal-azzjonisti u u koll diskussjoniet fuq legal expertise tista' titwarab monumentarjament però m'hemmx dubju illi rridu nwessaw dan l-ispazju, rridu nagħmlu iktar relevanti, rridu niżguraw li l-azzjonisti jkunu dawk li jagħmlu ix-xogħol kif suppost. Għalina imma mhux għalina wkoll mhux biss l-istituzzjonijiet li jirrappreżentaw. Grazzi ħafna, Peter. Għal Macro Credential Oversight Board Silvi Goulard dik Grazzi ħafna, Signora President. Mussendum wis nitkellem. Il-rapporters noħrajn ġataw l-opinjoni tagħhom. Id-direttiva Omnibus iġġaw kol semmit punti prinċipali, pero għazinna tlet lini gwida fuq livell makroekonomiku. L-għannet kif ġant qal, xtaqna naqdu flimkien il-livelli makro-mikro, naqdu flimkien l-analizi settorjali fuq livelli kollha li xtaqna. Analizi kemm jista' jkun effiċenti. Fejn il-gvernijiet iħarsu lejn korpi e, indipendenti għax ma tikkonvenċiniex. Fid-dawl ta' din il-kriżi irridu nimxu l-qoddim, xaġa li qalu anka l-kelima ta' qabli. Għal daqstant jista' jkonna kultura ta' supervizjoni konġunta sabiex nikkoordinaw xogħolna aħjar, xaġa li anka e, is-semit fir-rapport la Rozier u anka jekk inħarsu lejn il- mm, żmien fit-tul għanna possibilità li nirġistaw suċċess. Għanna possibilità kun hemm skambju ta' opinjonijiet u hemm bżonn approċċ konġunt ridu li l-ġejjin ikun aktar miftuħ integrazzjoni unika jekk il-Komissil iħossa neċessarja għandha ssir. Tini tħassib, unta tħassib, għanna nizguraw li konna il-korpi illi għandha bżonn l-Ewropa għal-menu f'termini ġenerali Għan insisti fuq dan. Naħseb li kien ħars li dak li qed jiġri f'Adar id-dinja f'Stati Uniti mod partikolari nistgħu naraw li ħadd m'għandu soluzzjoni ideali. Hemm eh, kompetizzjoni dinjija sabiex nistabilixxu regoli ġodda. U jekk l-Ewropa mhijiex parti minn din kompetizzjoni, deċiżjoni eh, jiddieħdu band oħra xek. Dawa sani biex fir rapport niċċara punt il-Komitat eh, Eh, tar riski sistemiċi jiet taħt li sibiu kifem fil-rapport tal arrozjeru dan jiprevedi li l-President tal-Bank Ċentrali kun il-President ta' dan. Jina naħseb li u dim iċ-ċittadini jemżon bżonn inkunu ċarri li aħna nuru li hemm awtorità b'saħħita, u li aħna ħanerġaw nistabilixu eh, din il-verżjoni li kienet ukoll fil-abbozz tal-Kommissjoni. U importanti li l-President l-autorità responsabli mill-Europa fuq il livell dinji u għall-Ewropej kollha ikun identifikat b'mod ċar, hemm bżonn din il-ħaġa nurwa qudiem iċ-ċittadini qabel ma noqogħdu naħbuha b'subajna din il-ħaġa. Jidher diffiċli illi il-President eh, tal-ICB eh, jiġi elet imma mbagħad eh, jitlef ċertu aspetti li huma marbuta mar-riskju. Mar Hemm żewġ eh, eh, linji gwida li l-partibira tar rapporter jaqblu magħhom. Nżidu l-accountability kif ngħidu ta' dan l-organ qudiem il-Parlament Ewropew. Peter Skinner fakar din il-ħaġa li jkun hemm kontroll aktar fuq l-autoritajiet mikro għamżol li niċċaraw li l-President tal-ECB jiġi bħal dan jiġi Eh, qoddim eh, dan il-Parlament Ewropew bħala eh, Presidenta dan il-Komitat ta' Riski Sistematiċi, il-Parlament ikollu u koll ċertu rakomandazzjonijiet u li konna din id-diskussjoni hawnhekk fil-Parlament Ewropew u li jkun pubbliku. Ħaġa oħra barra li n-edu dan il-bord u dim taħt li sibi li niftħu dawn l-organi. Il-persuni responsabli mir supervizjoni kemm jekk iġ bankira ċentrali jew awtoritajiet indipendenti jew Ministri tal-Finanzi jew soluzzjonijiet imħalta, ma kellhomx il-ħila li jwieġbu għall-kriżi. Mhux qegħdin nixtru ħtija fuqhom, imma jridu nitalmu għarru proponu li ndaħlu fl-organi tal-komitat tal-bord tal-riski sistematiċi personalitajiet indipendenti mażula minħabba l esperjenza tagħhom mhux eh, proposti mill-lobbyist jew hekk. Imma jkunu jafu x'inhi l-ekonomija reali tal-Ewropa u jkollhom il-ħila li daħlu elementi forsi li jkunu relevanti eh, fir-riflessjoni u jgħinuna nkunu nistgħu nikkonsidraw l-affarijiet differenti. L-abos tal-Kummissjoni qed jipprevedi kumitat tekniku eh, biss qudiem l-organi deċiżjonali. Aħna tal-fema. Aħna qed ngħidu li dan il-bord għandu juża il-kompetenzi tekniċi li jeżistu fl-ICB u fis-superviżuri nazzjonali imma jkun hemm kumitat xjentifiku wkoll fejn l-akademiċi tal-ogħla livell u li jkunu ġejjin minn madwar id-dinja jkunem hemm bżonn, ovvjament ikun hemm bilanċ ukoll bejnietom biex hekk joħolqu l-organi tad-deċiżjoni. Ovvjament aħna mux qed ngħidu li għandna tweġiba l kollox, imma xtaqna li niftħu ċertu diskussjonijiet li ċertu gvernijiet jew eh, lobbyist rridu li nalquhom biex kif ngħidu bil-Franċiż tajjeb nirritornaw għal business as usual. Ningrazzja lill kollegi illi ħdimna f'din il-ħidma komuni li kien diffiċli mhux qed naħbu li hemm ċertu affarijiet li ma naqblux fuqhom, imma l-linja gwida naqblu fuqha u waħda komuni u nittamaw illi permezz eh, ta' dan l-approċċ komuni nkunu aktar maquda qudiem il-Kunsill. Aħna għanna eh, kostituenti, kostituenti li qegħdin eh, qiegħda Eh, SMEs qegħdin f'diffikultajiet, aħna rridu nwassu leħinhom u mhux biss nagħtu wieden għal nies eh, setana illi ħafna drabi eh, ikunu mħalsa mill bijis biex jiġu jgħidulna li l-affarijiet għandhom jiqpaw kif inhuma. Grazzi, se ser għal rapporta ta' Ramon dwar rapporti għaw il-Bank Centrali Ewropew b'kompiti speċifiċi rigward il-funzjonament tal-Bord Ewropew dwar il-riskju sistemiku. Grazzi, Signora President. Għankun fil-qosor li xi rapporti huwa qasir. Kifet jiena għabotsajt. Eh, rapport qasir jiena sħaq tal-ħtieġa relazzjoni mill-qrib bejn l-ECB u l-Bord Ewropew dwar ir riskju sistemiku. Kif qalet Silvi? Din dan ir-rapport bejn dawn it-tnej ser ikun żgurat billi l-President tal-ICB ser ikun ukoll il-President tal-ISRB. Na naħseb li eh, l-ICB e issa dan l-aħħar deċenju għandu kredibilità kbira u rikonoxxut bħala waħed mill-aqwa istituzzjonijiet fid-dinja. Mux ħanqot nitwal fil-dettali għonek, imma nista per eżempju nitkellem dwar Dervit Marsh, ekonomista eh, Ingliż u għadajem eh, kritika l-Bundesbank missa jati jirrikonosċi eh, l-importanza tal-ECB. Ovvjament jena kontent mm, l-est li niddiskuti din kwistjoni mal-kollegi mir-Renjonita unek Imma dan huwa l-inkewlieni bej li CB u li CRB, ESRB. L-opinjoni tiegħi u dan jidher rapport il-Bank Centrali Ewropew huwa l-unika istituzzjoni Ewropea indipendenti li għandha l-awtorità morali u materjali li kollha rwol fis-tiswir tal-Supervizjoni Ewropea biex din tkompli tavanza. Jiena ngħid il-President tal-ECB huwa rappreżent adottat fil-Bord Ewropew dwar risku sistemiku. Jina fassalt emenda li tgħid il-President Sur Trixxe bħalissa irrit jider eh, fil-parlament biex jagħti konta supervizjoni Ewropea b'mod periodiku. naħseb li dan iżiti supervizjoni u trasparenza fil-gwarta ċittadini. Ovvjament, dan kollu wassal għal kriżi finanzjarja jina wkoll nissuġġerixxi li l-ECB jagħti segretarjatu jgħin mod loġistiku b'mod amministrattiv f'termini ta' appoġġ għal Bord Ewropew dwar riskju sistemiku. Jina wkoll tal-fema il rizorsi tal-ECB jiżguraw li jkun hemm finanzjar xira għal dan il-bord. Fl-aħħar, is-sekretarjat li jagħti servizz l-bord ta' riskju sistemiku irid ikun responsabbli għal skambju ta' informazzjoni effettiva fuq livell mikro fuq livell makro. Jiena rikonoxxejt li d-data hija sensittiva ħafna u għalhekk suġġerejt li jkun hemm klawżola ta' konfidenzjalità segretarjat. Grazzi tas sew jiena lest nisma' l-kummenti tagħkom u nisma' l-emendi li forsi tixtiequ tfasslu. Grazzi, issa ser naddu għal omnibus wieħed ġifiri is-setat tal-autoritajiet bankarji Ewropej. U l-assigurazzjoni u eh, l-swi Ewropej ta' titoli. Il-rapporter Antonin Sanchez Presedo. Grazzi, signora President. Jena mhux se nitkellem biss dwarhom nibbus wieħed. Dak li xtaqt nagħmel f'hawn nibbus wieħed huwa li nam reviżjoni tal-11 il-direttiva settorjali fis-settur tal-banking. Nippruvaw nadottaw is-swieq għas-sistema ġdida ta' supervizjoni. Issa l-autoritajiet il-ġodda, tlet autoritajiet settorjali, dawn ser jiddaħlu fis-sistema l-ġdida. U għalhekk s eh, sistema frammentata eh, bbażata fuq supervizju nazzjonali, issa rridu nintegrawhom dawn, ninkorporawhom. U għalhekk lan huwa li ndaħlu dawn l-awtoritajiet fid-direttivi kollha, insaħħu l-mekkaniżmi ta' korporazzjoni noħorġu bi proċeduri biex ikun hemm informazzjoni għaddejja bejn l-istituzzjonijiet u fl-istess waqt ikonna direttivi, abbozzi u aktar kooperazzjoni ta' sistemi ta' ispezzjoni. Ikun hemm koordinazzjoni ġenerali bejnietom bejn il-kulleġġ bejn il-kulleġġi u l-awtoritajiet, l-awtoritajiet Ewropej. U għalhekk kooperazzjoni transkonfinali transsettorjali. L-idejat bażiċi li għanna hawnhekk mumiex eh, neċessarjament li naġġornaw id-direttivi kollha aħna qegħdin nagħmlu reviżjoni ta' direttivi u naraw fejn hu meħtieġ indaħlu l-bidliet fi supervizjoni xi direttivi xi direttivi qegħdin jiġu eh, riveduti palissa Mem elementi ħor importanti. Dan huwa il-bidla fil-qafas eh, ħabba trattat ta' Lisbona. Kien hemm 290 delegate acts u design atti ta' implementazzjoni. Umbat, Aħna kena u koll regolamentazzjoni kontinua immissa għanna estensjoni tal-ambitu u għalek irdu niddeċidu xinu l-ambitu. Xinu l-ambitu tal-standards tekniċi li jistaw ikunu parti mill-delegated acts, jwen kalla parti mill-implementation acts? L-ewwel ħaġa jiena nuża kriterja waħda Ġifiri dawk il-proċeduri ta' skrutinji li ġew inkorporati awtomatikament fis sistema ta' delegated acts biex ikun hemm konsens. Imbagħad id-dispożizzjonijiet l-oħra inkunu rridu nevalwaw b'mod separat. Jiena mhux qed inħares lejn l-arkitettura ta' unfallusi, ma lej l-arkitettura Ewropea biex narmonizzaw fuq livell Ewropew, ġifir mhux nimplementaw u napplikaw, imma naraw kif nistgħu narmonizzaw l-affarijiet fuq livell Ewropew. Umbat, aħna eh, delegajna u implementajna għalhekk jiena qed nuża ktieb wieħed ta' regoli. U x'irid tkun hemm dan il-ktieb? Il-Kummissjoni la fissret u lanqas għamlet lista l aspetti kollha rridu naraw x'inhuma. Issa jiena xtaqt nagħmel distinzjoni bejn tliet aspetti f'dan is-single rule book irtu konna tifsiriet komuni fuq livell Ewropew biex niżguraw li l-entitajiet tagħna ikollhom eh, regoli tajbin. Umbagħad l-ħtiġijiet l-oħra kollha ta' reporting u disclosure huma meħtieġa biex aħna niksbu din l-informazzjoni l-operaturi ekonomiċi biex il-pubbliku jkun jaf bihom u jkollna nassu li jkollu kundizzjonijiet tajbin. Telet ħaġa, hemm regoli li huma indispensabbli biex jkunu nistgħu nigarantixxu kooperazzjoni bejn l-atturi, mhux ta' tip operattiv. Imma biex ikun hemm appoġġ u kooperazzjoni bejn l-autoritajiet nazzjonali. Iġifieri b'dawn il-kriterji kollha li nasemmejt ilkom kif ukoll elementi fundamentali għal appoġġ dan kollu huwa dak kollu li skont jien qed jagħmel parti mill-atti delegati. U għalhekk irid ikun soġġett tal proċess ta' kontroll minn tal-Kunsill u tal-Parlament. U għalhekk jiena ippresentajt 369 emendi nafli huma ħafna, imma ħadd konsiderazzjoni dawn il-kriterji kollha li semmejtilkom bad hemm standards tekniċi li ma jitrattawx l-armonizzazzjoni huma tekniċi. Fid-direttiva mi fid-trasparenza. Eh, dawn huma dwar l-implementazzjoni fis-sens strett tagħhom. U għalhekk segwi proċedura tipika tal-atti ta' implementazzjoni. U dawn ser, ser nibqgħu nużaw dawk li qed niżgħu bħalissa fil-Kommitu tal-Leġija sakemm ovvjament ma nimplementawx dawk li daħlu bit-Trattat ta' Lisbona. Grazzi Sur Balz Sanchez, il mike tijak għadu miftu. Sur Balz għal li mandux għalfejn ikun hemm eh, skambju iħor, tini skambju dwar omnibus tnejn u vera. Tajjeb. Xtaqtej xi ħaġa malaj malaj? Iva, nista' ngħid ħafna affarijiet, imma ovvjament ma nistax eh, kolli pożizzjoni fuq non paper palissa. Il-Kummissjoni qalet illi dan huwa rapport illi ser nitkellmu dwaru f'April. Forsi nistgħu nitkellmu dwaru ktar tard. Issa ser ngħaddu għax-shadows u kellim oħra u l-ewwel ser jitkellmu x-shadows u l-ewwel ser titkellem Vicky. Grazzi u grazzi l-koll il-rapporters għal-ħidma tagħhom u l-ħsieb tagħhom illi intom eh, u rejtu għawnek. Il-bazi fundamentali għawnek hija li naqsu il-riski fis settur finanzjarju madwar l-Europa. Fl-opinjoni tiegħi għan neħtieġu tliet affarijiet. Kjarifikazzjoni, supervizjoni, konsistenza biex napplikaw il-leġislazzjoni li toħroġ biha dan il-Kumitat u l-maniġġar tal-kriżi biex aħna ikonna approċ illi ma jwassalx għal konfużjoni fil-kriżi kif kellna l-aħħar darba. Jina naqbel ma' rapporter dwar l-EBA illi dinija waħda mill-punti l-aktar importanti tal-leġislazzjoni, jekk mhux l-aktar punt importanti tal-leġislazzjoni. Dan huwa kollu dwar leġislazzjoni komuni b'mod trasparenti u konsistenti fl-Ewropa. Qabel ma nibda nitkellem dwar il-vantaġġi u l-iżvantaġġi jiena naħseb li hija ħasra li l-informazzjoni mhix qed tinqasam b'mod ċar, b'mod trasparenti lin mill-grupp ta' rapporter. Kif forsi aħna ridna li jsir bħala shadow hija ħasra li aħna ma kenniex laqat ma' shadows u rapporters kif ġara, ġara fid-dokumenti l-oħra. Il-rapporter kellhom erba' sur biex joħorġu l-emendi, maħna għandna biss 15. Ikun aħjar li kieku tatuna ftit aktar jien biex aħna noħorġu b'aktar emendi. Sven, ikun aħjar kieku inti tista' taqsam magħna l-ittra illi intom tlet rapporters battu lill-Kummissjoni. U t-tweġibiet għal din l-ittra, li naħsbu dan huwa punt ta' sew serju. Tajjeb? Jiena naqbel ukoll ma' regola maħtieġa ta' single rule book u aktar korporazzjoni u mekkanizmi ta' tilwimiet. Jiena nilqa' l-emendi li intom għamiltu il-ħtieġa għal konsultazzjoni mal-industrija u mal-partijiet interessati għal evalwazzjoni tal-impatt li niċċaraw l-rwol li l-autoritajiet ser ikollhom fiħdan il-kolleġġi ta' supervizuri differenti ir-rwol li dan il-Parlament irrid ikollu. Jina u koll naqbel mal-punt illi inti għamilt, il-klawzola ta' fiscal safeguard. Din ma tridx eh, tiġi eżerċitata għal raġunijiet eh, eh, bla sens. Jiena, tu kontet naħseb dan ftakart illi il-fiscal safeguard tiġi eżerċitata biss jekk ikun hemm bżonn u f'konformità mal-għanijiet il-leġitimu għalihom. Ovvjament, din hija salvagwardja importanti ħafna. Għalija il-salvagwardja fiskali hija ewlenija għaliex din tipproteġi lin-nies illi aħna hawnhekk qegħdin nippreżentawhom dawk illi jħallsu t-taxxa. U għal-persuna li għamlet deċiżjoni dwar kull tip ta' kriżi huwa dak irid ikun dak illi ħallas qares. Jiena naqbel magħkom irrid attenti kif nużawha. Iżda irnoqdu attenti li ma nikkompromettux l-affarijiet dwar il-supervizjoni transkonfinali jenna ħassejt palli kiku soħat podġinna l-klim għana unek. Għanna bżon neħtieġu supervizjoni transkonfinali, pero dan irtisir isir fuq bażi legali ċara daqs il-kristall. Il-lingwaċ li kien hemm fl-BA u fl-ezma mhux bil-forsi li jinsab fid dokumentar tal-assigurazzjoni u dan jista' jikkawża xi konfużjoni ġuridika. Per eżempju, li l-autorità ta' supervizjoni trid tkun kapaċi eh, tagħmel furzar ta' direttivi fuq il-kumpaniji jiena sa fejna fjen din ma torbotomx lil kumpaniji individwali imma lill istati membri għalhekk din il-tip ta' konfużjoni ġuridika trid tiġi ċarata. Fl-istess waqt ma nafux jekk l-awtoritajiet ta' supervizjoni jistgħu xieħdu deċiżjonijiet illi eh, b'xi mod jistgħu jkunu ta' diskrepanza U għalhekk irdu niżguraw illi l-bażi il legali tkun ċara ħafna. Dwar kwistjoni toħra marbuta ma' regolamentazzjoni transkonfinali, il-kumpaniji irridu konsistenza dwar minu il-supervizur regolatur tagħhom ma jistawx jitrattaw ma wieħed ġurnata u ma jħor ġurnata oħra jiena wkoll għandi dubju tiegħi dwar kemm din l-awtorità ser kolla il-poter illi tkun tista' tagħmel supervizjoni eh, fuq bażi eh, ta' kuljum fuq dawn il-kumpaniji l-kbar biex din taħdem ta' bilħa irdu ikun hemm relazzjoni mill-qrib bejn is-supervizuri u l-kumpaniji u ma irdu jkunu involuti fissu fejn din il-kumpanija qiegħda topera. U għalhekk jiena nemmen il s-sistema tar-regolaturi nazzjonali u il-kulleġġi flimkien huwa hija sistema l-aqwa sistema biex dan kollu jaħdem. Għandi mistoqsija oħra dwar il-bilanċ bejn l-informazzjoni li din tinħareġ pubblika u l-konfidenzjalità. Jien għandi xi ftit ta' dubji tiegħi dwar il-fatt li aktar informazzjoni trid issir pubblika jrid ikun hemm bilanċ bejn aktar trasparenza u sensitività tal-informazzjoni. Fejn naħseb li l kumpani jkunu mħasba huwa meta huma jħossu li din l-informazzjoni dejjem ser tinħareġ pubblika. U hemmhekk huma jista' ma jkunux miftuħa biżejjed ma' regolatur tagħhom. U għalhekk jien għandi xi tħassib dwar dawn l-emendi hawnhekk. Jekk aħna ma jkollniex relazzjoni mill-qrib bejn ir-regolaturi u l-kumpaniji, mela allura aħna ser nispiċċaw kull ġi fuq żewġ livelli fejn ser nsibu kumpaniji li jaqsmu formazzjoni ma' xi ħut mir-regolaturi tagħhom forsi dawk nazzjonali jew dawk tal-Istati Uniti jaqsmu mbagħad informazzjoni ta' livell differenti ma' pajjiżi iżgħar. U għalhekk hawnhekk naħseb illi jridu niksbu il-bilanċ ġust. Fl-aħħar mill-aħħar jiena grata ħafna għal ħsieb tagħkom dwar il-fond ta' rezoluzzjoni. Għaliex hemmhekk meta inti tkellim dwaru qed kemm u hija komplikata din il-biċċa tax-xogħol. Jekk insegwu il-modell Svediż din tkun tammont għal 350 biljun euro. Jena naħseb li ċittadini rridu jifmu kif din taħdem. Meta jena kontet naqra dokumenti għak kelli ħafna mistoqsijiet. Inti għat li dan ser ikun finanzjat minn istituzzjonijiet li jeddu l-istabilita li huma daw l-istituzzjonijiet huma dawk il-kbar. Jekk inti għattajt li huma kbar, kif tkejjilhom? Eh, eh, blassi net jew grossu li ma perċentwal tal-GDP. Dan kollu jwassal l istituzzjoni differenti li għamlu kontribut tagħhom. kieku qatt ma kont tasal għal Northern Rock jew għal Lehman's. Imbagħad inti qed il fond irid ikun jista' joħroġ id-dejn. Kif jista' joħroġ id-dejn huma identitajiet legali hemm istati membri li jistgħu jgarantuhom kif jistaw jigarantuhom u taħt li ma proporzjonalitajiet u li ma muniti. Inti tkellem dwar sim ta' piżijiet din hija kwistjoni importanti, inti suġġerejt li jkun hemm sim ta' pis għad depositi kif fuq depositi bl-imnut, fuq depositi bl-ingrossa. fuq depositi bl imnut fuq depositi bl ingrossa forsi ser naqsmu l-piżijiet blassi kif fuq għabbażi eh, ta' valur ġust, jew inkella għabbażi ta' eh, ta' tħul u li ma' miżura ta' tħul qed titkellmu dwarha eh, net income, gross income forsi qed inkun xi ftit frivola meta nistaqsi dawn il-mistoqsijiet, imma dawn huma mistoqsijiet tassew ikkomplikati li fuqhom jiddependu bosta ammonti ta' flus. Jiena naħseb li jekk aħna nippruvaw nwieġbu għal dawn il-mistoqsijiet kollha f'dan id-dokument, aħna eh, qegħdin nirriskjaw illi nizvijaw minn dan id-dibattitu tal-arkitettura finanzjarja. Jiena nixtieq illi dawn il-kwistjonijiet jiġu trattati fid-dibattitu ta' riżoluzzjoni u nixtieq nara din l-arkitettura ta' supervizorja fuq il-mejda issa għaliex huwa hija tant importanti li ma nistgħux nitilfu din l-opportunità. Grazzi, Sanchez, għamilt li sinjal għal darba ħax ta' titkellem fuq l-autorita bankarja xinti xedaw rapporter fuq din il-ħagġa. Grazzi ħafna, Signora President. Xtaqt najt proset l-Sur eh, Garcia Margalio fuq il-proposta li għamil wank il-rapport jaw. Fil-qasam tal-kolleġislazzjoni hemm bżonn dialogu mhux monologu. Il-Parlament Ewropew għandu jitkellem bleħen s-sot. Umberto Eco hawnhekk qed jgħidilna li m'hemmx apokalissu integralizmu. Bżonn tkun ambizjuż biex tkun realist u dak li għandu jagħmel il-Parlament Ewropew. Huwa l-ewwel tentattiv ta' supervizjoni transkonfinali fid-dinja. Aħna l-lider dinja fil-qasam tas servizzi finanzjarji, servizzi finanzjarji il-sistema tagħna hija aktar waħda li wieħed jista' jorbot fuqha fuq livell dinji u rridu naraw illi jkun hemm ekonomija sostenibbli dik hija l-mira tagħna. Biex naslu għal dan irridu nitilqu ferba direzzjoni ċiet ikollna s-sistema Ewropea ta' supervizjoni prudenzjali din is-sistema l-ewwel net għandha tkun sistema bi prinċipji ċari u mhux biss li tkun ibbażata fuq in-natura legali l-ħarsin tal-legalità, imma trid tkun konformi mal-istandards u l-prinċipji ta' Basel għanna u konn nindirizzaw il-solvabilita u l-assigurazzjoni, ġifiri mux biss il-legalità, badin din il-sistema titkun koerenti. U għonek rridu nsibu bilanċ bejn it-ħaddim tas suq intern u il-prinċipji tas sussidjarjetà minna l-oħra. Għax fil-qasam prudenzjali hemm il-prinċipju ta' sussidjarjetà u għonek hawnhekk mhux qed nitkellem bis fuq l-attivitajiet pubbliċi imma wkoll il-ferat finanzjari. Imbagħad Eh, din is-sistema li tkun progressiva ta' datta ruħa jkollha likwidità biżejt biex ta' datta ruħa għandha tkun ukoll Ewropea. Fuq dan il-punt din is-sistema għandha tkun orizzontali li tikkonċerna l-entitajiet finanzjarji kollha u li tolqot ukoll is-superviżuri kollha. Ma nistgħux nimmaġinaw sistema Ewropea ta' supervizjoni illi tkun klab fejn eh, ikun hemm biss eh, dawn il-punti ewlenin, irrid ikun hemm l-awtoritajiet kollha integrati. Ovvjament jeżistu eh, ċertu kompiti li jridu jitwettqu u ikun hemm tqassim u differenza tal-kompiti b'mod partikolari fuq livell tal-proċeduri li huma eh, nazzjonali wkoll u hemm il-kulleġġ tal-superviżuri illi eh, għandu ikun f'kożistenza ma' din is-sistema. Hemm ħafna differenza bejn is-supervizjoni mikro u dik makro u bla dubju rridu niprevedu integrazzjoni aħjar bejn il-mikro u l-makro, anke fuq il-livell tal-intraprizi. Din il-sistema mbagħad fuq kollox tkun prudenzjali, sistema prudenzjali din tfisser illi ma jkunx hemm biss standards tekniċi għall aspetti leġislattivi imma għandu jkun hemm ukoll standards prudenzjali. U għalhekk hemm bżonn illi naħsbu għalihom dawn. Dan ikun jista' jippermettina meta l-awtorità tal-makro supervizjoni eh, toħroġ b'avviż, avviż bikri, hemm bżonn li dawn l-early warnings jiġu rċevuti fuq il-livell Ewropew. Jaslu u jissarfu fodot hemm bżonn li jkollna kaxxa tal-odot prudenzjali il-problema wkoll ta' riski sistemiċi ti tiġi trattat jekk huma sistemiċi allura hemm bżonn li jkun hemm approċċ globali jew tal-anqas Ewropew skont il-każ. U f'din l-Aġenzija ta' Riski Sistemiċi rridu nipprevedu din is-sistema ta' twissija anke fuq il-livell transkonfinali jistgħu joħorġu dawn it-twissijiet l avviżi transkonfinali fuq miżuri transkonfinali. Ovvjament jistgħu jkunu l-banek imma wkoll intraprizi li ikunu mifnija bid-dejn għandhom ikollhom dispożizzjonijiet ta' notifikazzjoni u ta' tixrita dell-informazzjoni għax huma jagħmlu parti minn dawn ir-riski sistemiċi finanzjarji fuq supervizjoni l-awtorità għandha tkun aktar indipendenti ġifiri rridu nsaħħu l-indipendenza ta' dawn l-autoritajiet u l-autoritajiet nazzjonali bħala membri tas sistema Ewropea u koll għandhom ċertu setat illi għandhom ikunu omogeni għax bħalissa huma differenti u rridu jkunu jistgħu jaħdmu flimkien. Hemm bżonn allura supervizjoni teknika li tkun aktar eh, ambizjuża li tkun ukoll prudenzjali iżda qed jitkellmu fuq il-fondi dal-fondi kollha jiena naqbel mal-ħsieb. Missidu nevitaw il s-sistema finanzjarja testernalizza l-ispejjeż u dan ikollu effett fuq l-ekonomija jew min ħalla 16 dawn l spejjes jidu ninterjorizzawhom, ninternalizzawhom. Imma di mhix ħaġa li hija virtwali. Aħna qegħdin f'nofs kriżi fejn l-awtoritajiet finanzjarji ċivew lajnuna U ma qalu li dawn l-entitajiet ma rridux iħalluhom imutu bħal livell bħal fuq livell tas-saħħa ma tistax tħalli li l pazjenti imutu trid tipprova wkoll hawnhekk allura f'dan il-każ li tara li dawn l-awtoritajiet ikomplu eh, għaddejjin u ħalsu d-dejn lura u ma jagħmlux aktar ħsara fuq is-soċjetà ekonomika u fuq is-soċjetà kollha kemm hi. Jiġifieri nasbu fuq din il-ħaġa, din is-salvagwardja eh, fiskali tejn ukoll allura biex eh, jitħares l-istati ma mhux biss. Fuq is-sistemi ikun hemm sistema li tinvolvi l-atturi konċernati u ma nix limitaw ruħna l-aspetti bankarji. Ma rridux nqisu l-entitajiet il-kbar, iżda wkoll eh, l-intraprizi ċkejkna ta' taqsijiet differenti din is-supervizjoni finanzjarja l tkun Ewropea x'aħna qed ngħixu f'żona eh, finanzjarja Ewropea. rridx ikun hemm sistema mfarka la tkun infarka ħafna u laqas ċentralizzata ħafna jridu li konna sistema integrata u tkun ambizjuża ħafna li għandha tippermetti li noħorġu minn din il-kriżi u nevitaw fuq kollox li din il-kriżi ma terġax tirrepeti ruħa xi jum jew ieħor. Korin issa. Grazzi ħafna. Signora President Iva, jiena nixtieq eh, nal-prosit li tim ta' rapporters li kellna għal prezentazzjonijiet illi huma tawna. Għax ovvjament hemm differenzi bejn ir-rapporti imma jiena naħseb illi l-fil komuni huwa ċar din hija tradizzjoni tas suq intern fl-Ewropa, għandna suq intern ta' servizzi finanzjarji u dak li aħna qed dak li aħna qed nagħdmu fuq wara l-kriżi rajna din il-ħaġa bajnejna stess hemm bżonn li konna approċċ Ewropew fuqha. It-tim tar-rapporters qed joħroġ b'konklużjonijiet minn dawn l-aspetti u waħda minnhom hi li jekk ħajdu naħdmu flimkien u naslu flimkien hemm bżonn li min iħallas it-taxxa mandux joqot jerfaw l-piżijiet biex eh, joħorġu flejjes mill-budget tal-istati membri Naqbel ma' Sinjura Ford, mhix ħaġa sempliċi li inti f'żewġ sentenzi tistabilixxi liġi, imma jiena nagħmel eh, sejħa l-rapporters sabiex erdu pressjoni fuq il-Konsil ħalli nizguraw li aħna mexxin fi triq it-tajba. Aħna fil-Parlament Ewropa għana dan ir-rwol li rridu nerfaw ukoll. Jiena smajt il-klim sabiħ me Surgi Gigold fuq it-Tramuntana n-nofsenar kollaborazzjoni ta' bejnietom, imma rridu naraw l-affarijiet ukoll li mill lamin u xelluk jingħaqdu ukoll u hekk ikollna pożizzjoni soda fin-negozjati li ser ikolna u naħseb li l-Kunsill eh, jista' jagħmel ħafna ġita hawnhekk imbagħad. Sa fuq il-kompromessi in ġenerali. Il-Kunsill normalment jagħmel kompromessi hawnhekk. Hemm ta' proċeduri illi tres u hawnhekk situazzjonijiet fejn il-Kunsill qed jgħid li l-istati membri ser jkollhom l-aħħar vot. Imma aħna irrid ikollna pisa aħjar għas-Superviżur Ewropew irridu niżguraw illi eh, dan isir għax meta jkun hemm il-kriżi dak huwa dak li ħajjot, jiġifieri nappoġġa ħafna dak li qed jgħidu r-rapporters fuq il-fatt li dawn l-awtoritajiet superviżuri jridu tassew ikollhom awtorità illi tot. Meta qed ngħidu li eh, supervizjoni li tissir u l istandards tekniċi dawn huma l-aspetti li jridu nikkonsidra minn dan eh, l-att. Issa dwar il-miżuri li jridu jittieħdu f'sitwazzjonijiet ta' emerġenza taħt artiklu 10. Jina nista' naqbel be wieħed wieħor ma' dak li ntqal fuq il-bord tar-riskju sistemiku. Imma għandi xi naqra tħassib u bħala shadow rapporter fuq il-rapport fuq l-iswieq eh, tal-securities naħseb din hija ħaġa illi ħatolqot l-settur bankarju imma hemm ukoll bżonn illi setturi oħrajn fil-qasam finanzjarju jisamaw leħinhom. Punti oħra nixtieq insemmi aktar miftuħa dawn aktar mifruxa issa wara li ħares lejn ir-rapport tas-Sur Gigol. Hemm punt li nista' naqbel bisħieħ ma' dak li qed jgħid u fuq il-liberalizzazzjoni fiskali illi qed isemmi. Fil-kompromess tal-Kunsill Din hija msemmija u s-Sinjura Ford qed tgħid nistgħu nħarsu liċ-ċittadini bisaħħa ta' dan. Qed nieħu l-impressjoni li l-Istati Membru fuq kollox ir-Renju Unit jixtiequ jħarsu l-interess tagħhom li hemm fin-nofs u jixtiequ jużaw dawn ir-regoli fuq l-impatt fiskali bħalli kik huma qed jgħidulna li huma ma jridux jimpenjaw ruhom fis-supervizjoni Ewropea. Allura naqbel ma' Sur Gigol tu oħrajn illi il-klawżoli fuq l-impatt fiskali għandhom jiġu ristretti kemm jista' jkunu forsi nista' nagħtikom idea tistgħu taħsbu fuqha. Forsi nistgħu mar qudiem is-servizzi legali tagħna u naraw x'inhu meħtieġ legalment. F'dawl ta' trattat u l-użu ta' trattat u kif din il-klawżola fiskali eżattament xi tfisser x'inhuma r-rekwiżiti minimi li jridu jiddaħlu. U bħala parlament imbagħad ma jkollu ebda problema nisegwu dik il-linja li għandna. Mbagħad hemm xi punti li semma Sur Gigol ma nistax naqbel magħhom, bħal pereżempju l-projbizzjoni ta' ċertu prodotti. Prodotti speċifiċi ħajġu projbiti għal. u Sur Gigolt fuq l-ISA, fuq l aċċess tal-ISA għal faċilitajiet u rizorsi tal-Awtoritajiet Nazzjonali ta' Supervizjoni mur aktar il-bot jekk ikun hemm azzjoni diretta li trid tittieħed dawn għandhom implikazzjonijiet kbar u ma nafx jekk hawnhekk aħniex qed nistaġġeraw l-istess Eh, japplika l-proċeduri, jekk tħares lejn l-applikazzjoni konsistenti tar-regoli tal-komunità ovvjament li kun hemm sanzjonijiet li rridu jiddaħlu jekk ma jkunx hemm implementazzjoni ta' ċertu regoli u rakkomandazzjonijiet min-naħa tal-ISAs. Iżda President, aħna eh, tassew hemm bżonn li morru qudiem il-qrati nazzjonali ħalli ta' ditana memx Eh, proċedura aħjar ta' sanzjonijiet li tista' tiddaħħal għax xi għandi xi dubji hawnhekk fuq jekk dak li semma u x'tassew idea tajba. Fl-aħħar nett, Sinjura President, naqbel mal-kollegi illi Parlament Ewropew u l-Kunsill ovvjament iridu narawhom bħal qegħdin fuq livell indaqs mhux biss fuq il-produzzjoni u l istabbiliment tal eh, parametri ta' din il-leġislazzjoni ma' wkoll fl-implementazzjoni fil-dispożizzjonijiet tekniċi eh, fejn il-Kunsill ħaj jipprova jiġbor kemm jista' jkun seta' għalih. U rridu niżguraw allura li aħna il-Parlament Ewropew nkunu lesti li niġġilduha. U allura eh, nixtieq nagħmel seħħa lill kollegi fil-Kumitat jiżommu għenjena eh, fuq din il-ħaġa. il ħaġa kompromess tal konsil kellu ħafna proċeduri ta' appell u ta' opt-outs u nasib du nafsu għan fuq din il-ħagġa. Grazzi ħafna sanadu għas-Sur Mendes de Vigo li huwa rapporter tal-Afko. Nasib dan huwa punt eh, tajjeb u għazmin tajjeb biex nitolbuh biex intervjeni. Grazzi ħafna, Signora President. Meta l-Kumitat Afko talabni biex infassar rapport fuq eh, it-tlet awtoritajiet mikro u makro qed xbiċċa xogħol ibsa din għax din hija waħda mill-leġislazzjonijiet ewlenin tal-Parlament Ewropew u jew ukoll kwistjoni komplikata. U kienet ħaġa komplikata wkoll għax jiena rajt il-mod ta' kif il-leġislazzjoni kienet miexja. Il-proposti eh, ta' Della Rosier kienu il-minimu assolut, kienu prammatiċi u l-Kommissjoni reġeddaj fet il-proposti ta' Della Rosier u l-Kunsil reġeddaj dak li ħareċ mill-Kommissjoni, qed tissuġġerixxi l-Kommissjoni. Allura kont naqra mħasseb għax il-Parlament qed forsi jista' jkompli b'dan il-proċess li dajjef dak li hemm. Dan huwa moment kruċjali għaw it-Trattat ta' Lisbon irdu bidlu l-approċċ. Mhux bil-forsa narko deċiżjoni hawnhekk, imma aħna hawnhekk fil-Parlament Ewropew nar watch naqdu qed nirrappreżentaw l ċittadini u għandna l-istess setat bħal konsil konsil għetni qed jirrappreżenta l-interessi tal-Istati membri, hi interessanti imma qegħdin fuq l-istess livell qegħdin pari. U allura Wara li smajt il-rapporters fi shadows jisni ħassib naqra. Imma eh, fil-fatt tħassib tiegħi eh, xejja naxi mill jider li bażikament taqblu ħadd mu qed jgħid eh, Eh, affarijiet li huma radikalment differenti rridu approċċ konsistenti, rridu supervizjoni li tkun ta' natura Ewropea ovvjament fiħdan il-qafas ta' trattat, rridu natu setat l-autoritajiet ta' supervizjoni ma rridux eh, noħol u affarijiet għal xejn. Dak huwa li smajna llum fi kliem ieħor it-tweġiba politika tal-Komitat Uddim din il-leġislazzjoni fil-fema tija huwa l-approċċ tajjeb. Intom ħaristu lejn fiet ta' differenzi li hemm flafkom maħniex eżattament qegħdin ħarsu lejn dawn l-affarijiet. Aħna nabbozz ta' opinjoni b'emendi speċifiċi jara l-erba' rapporti u mhux sar noqgħod nidħol fid-dettall għax ċert illi tafu x'inhuma. Iżda dak li xtaqt ngħidilkom u illi jiena jidher li li l-messaġġ politiku mill-Komitat Ekonomiku Monetarju l-Parlament Ewropew u l kulħadd huwa kritiku. Allura nħeġġitkom biex iżommu mal-istess linji ġifieri li ngħidu li għandna l-proposta tal-Kommissjoni u aħna rridu morru aktar il-bot, irridu nirregolaw din il-ħaġa kif imiss il-konsil għalulna xridu jamlu, eja ma naqblux, eja najdu l-om xirridu namlu aħna, xaħna nħossu li għameħtieċ fl-Europa biex igawdu ċittadini tagħna għal-ġit tal-kumpanija Ewropej, għal-ġit tas-settur finanzjarju Ewropew. Dak huwa li għadmirna li namlu issa. Allura jena naħseb illi fid-dawl tal-rapporti tal-livell mikro u makro naħseb illi qed nagħmlu l-ħaġa tajba u allura nista' nieqaf hawnhekk Sinjura President irrid ngħid biss jekk joġob komplu fuq dawn il-linji nista' nara li hawn konsensus li qed jinbena qed nara li l-proposti b'mod ġenerali jixbu l xulxin u naħseb li din hija kwistjoni li hija kritika għall Parlament Ewropew hekk kif qed nibdew nbidlu l-approċċ u naħseb li hawnhekk qed nistabbilixxu eżempju rrid ngħidulhom li aħna lesti li nibnu u namlu leġislazzjoni billi naħdmu flimkien. Graċefna Sur Devi, għadna laqas eh, wasalna l-nofs il-lista. U uh, eh, kullħat huwa jew rapporter jew shadow rapporter, ġifieri tistgħu tasbu kemm tieħu gost meta tkun waqt trialogu. Issa tkellem li jmiss bħala koordinatura l-estendi f'dan il-kumitat jiena nixtieq ngħid lil Peter Skinner u lil Sanchez Presedo, żewġ rapporters mill grupp tiegħi ngħidilhom prosit għal biċċa xogħol tajba, ma mhux biss l-rapporters mill grupp tiegħi, ma l-rapporters kollha kemm huma. U nista' naqbel ma dak li qalet is-Sinjura Watman koll hawnhekk. Il-mod ta' kif ir-rapporters daħlu għal din il-biċċa xogħol diffiċli u komplessa. Dan sar b'mod eżemplarju. Anke jekk hija biċċa xogħol Eh, komplikata ma importanti u hekk għandna probabilta kbira li nirnexxu f'dak li qed nagħmlu. Issa, kien hemm il kwissjoni ta' Turner li semmiet, Missur eh, Garcia Mergalo. Hemm il-kwistjoni tal-kriżi finanzjarja. Issa nistgħu ngħidu jew l-istati membri nazzjonali ħansaħuhom li għal darb'oħra eh, jista' ikollhom vuċi effettiva, jew inkella ħansaħu lill-Ewropa. Jien m'għandi ebda dubju laqas l-inqas nitfa l-min għanna nsaħħu, l-Europa għanna nsaħħu, u għalek ikolli najt pala it-tini punt u forsi nista' nikkota lil Peter Skinner fuq l-idea li daħħal li kunem eh, verifki u bilanċi l-Ewropa eh, tista' tirregola b'mod qawwi jekk tifhem is nazjonali eh, nazzjonali u l-partijiet interessati u iswi swieq nifmu għom, titkun pozizjoni fejn tista' tirfina l-pożizzjoni tiegħek għal dak li hemm. Inkella l-Ewropa ma tkunx għawija, ma tkun aktar dajfa. Forsi nagħtikom eżempju li forsi tasbu li huwa imma li huwa importanti f'dak li qed niddiskutu bħalissa u anke fid-dawl tal-fat li semmew li ġu fondi fuq livell Ewropew, jekk fl-aħħar mill-aħħar ma jaħsibx li xaħat rida dini, ma jek fl-ħar minn ħanajdu ħat ispiċċa f-situazzjoni fejn il-partijiet interessati li jkunu għamlu bieċċa xol tajba fil-ġestjoni tal-affarijiet bħal per eżempju il-fondi ta' tfaddil Eh, kif imxew f'pajjiżi pereżempju dawn tmexxew tajjeb. Dik kiku kellhom jużaw id-depożiti u tfadili jkun hemm hemmhekk biex eh, jgħinu l dawk il-partijiet interessati li kienu traskurati u ma tawx kas jew għamlu aktar mill suppost, daħlu f'aktar riskju mill suppost għax eh, menux kif suppost l-konsumaturi tagħhom l-konsumaturi ma nkunux qed nagħtuhom servizz. Allura hemm bżonn li jkollna approċċ differenti għal atturi differenti. Naqbel ma dak li qal is-Sur De Sanchez li jkun hemm aktar integrazzjoni imma mhux aktar ċentralizzazzjoni u jiena jidhirli illi dan huwa il-punt ta' kejla ah, li nridu nużaw f'dan ir-rapport. Rridu naraw jirnexxilniex noħorġu minn din is-sitwazzjoni diffiċli li noħorġu aktar Ewropa imma fl-istess waqt ikun hemm regolamentazzjoni aħjar għal dawk il-partijiet interessati li jibqgħu joperaw fuq livell nazzjonali. Smaj dak li għal sur Sanchez Pesedo u sur eh, Magalio fuq il-potenzjal tal riskju għannis voluti. Allura dan huwa l-mod li jidri li huwa aqwa wieħed kif nistgħu nsolvu l-kontradizzjonijiet li jeżistu. Jiena naħseb illi dan kien proċess produttiv u l-ħala riżultati. Bħala xedaw rapporter fu il- sorveljanza mill-ISRB, nixtieq ngħid prosit lis Silvi Gular rapport tagħha tagħha. Naħseb fuq dan il-bord hija ħarġet ċarezza. U għallur issa l-affarijiet qed narawhom mod aħjar u nistgħu noħorġu b'regolamentazzjoni aħjar. Ċertament eh, din hija ħaġa li ser tkun valida biex naraw min ser ikunu l-aktar atturi ewlenin ma' l-konsumaturi u l-partijiet interessati kollha li mhumiex il- dawk ewlenin. U naqbel ma dak li qalet eh, illi kulħadd għandu eh, jaqa taħt is-sorveljanza. Huwa korrett dan. Anke meta qalet li hemm bżonn li jkun hemm komponent dinamiku meta aħna niżviluppaw l-autoritajiet Ewropej ta' supervizjoni, anke l-klawzula ta' revizjoni, u anke l-iskrutinju demokratiku minnaħat tal-Parlament Ewropew dawn huma affarijiet illi nista' nappoġġem xi affarijiet li forsi għadhom mċajpra min se jerfa' responsabilità pereżempju illi joffri dawn it twissijiet ta' riskju dawn huma affarijiet illi rridu naħdmu fuqhom ħalli niżguraw min u responsabli biex jajt xiex jekk ikun hemm twissijiet li nataw ta' riskju rridu nħarsu lejn ir-relazzjoni bejn il-livelli mikro u, mik u makro ħalli anke livell mikro jkollu l-possibilità illi juri illi hemm riski fin-nofs ukoll. Il-kwistjoni ta' natura vinkolati ta' deċiżjonijiet meħa jkun responsabbli minnhom. Dawn huma affarijiet illi lesin nikkoopera fuqhom imma naħseb illi dil-kwistjoni kollha dil-biċċa xogħol kollha sira fid-direzzjoni tajba. Grazzi ħafna Jan Epping jogħġbu. Frau de voorzitter, zitster, sorry. Grazzi ħafna, Signora President. Għandi xi mistoqsijiet fuq li SRB, rapport ta' Signora Gular. Xaqni firħila għal dan la bosta rapport, rajtu b'attenzjoni, naqbel mal-istruttura illi intazlet sabiex nikkonċentraw fuq l-ISRB u sabiex nibnuha madwar li sibi. Naħseb dan huwa din hija l-unika istituzzjoni ħatkun tkun f'pożizzjoni illi tiddefinixxi dak l-għandu jsir f'każ ta' kriżi hemm f'diskussjoni fl-Istati Uniti kif huma se jagħmlu l-istess affarijiet bħalna u jaħsbu l-Banka Rezervi Federali għandha tkun fiċ-ċentru ta' dan, il demokratiċi kellhom maġġoranza b'saħħitha qabel ma tilfu issa u għalhekk se jkollna bord ta' regolaturi issa. Kostruzzjoni differenti għal daqstant li mhux se tkun ċentrata madwar il-Bank ta' Riservi Federali. Pero ħan ħajkun xaġa ta' natura differenti. Ma rridu naraw kif iż-żewġ affarijiet ħajkunu kompatibbli rridu sistema li tkun tista' tikkomunika mal-bqija tad-dinja. Jekk inħarsu lejn il-punt ta' tluq tal-ISRB, Naħseb li hemm opportunità hawnhekk jekk li tessed il-Bord Ġenerali għal 67 membru qed nitkellmu fuq ħafna membri diġà. Jekk tħares lejn l-esperti kollha li ħajkunu għat jinnaqdu mal-Steering Committee, id-disa esperti li ħajkunu nkluzi fil konsil Ċentifiku, għet nitkam fuq grupp kbir u koll. Iktar minn sebajn ruħ, għalek titoqt attent illi ma tibdiex toħloq problemi billi jkollok wis burokrazija. Qed naqra l-ktib ta' Sir Paulson palissa. Ex-Ministru tal-Finanzi fl-Istati Uniti li jgħid li fi żmien qasir jista' jkollok żviluppi differenti il-system managers għandhom responsabilità sabiex jipprovaw jisibu soluzzjoni, ma lebda bank ma se jċempel l-Ministru tal-Finanzi u jgħid li għandna riskju sistematiku hawnhekk jippruvaw jagħtu kollox ġara darba l-żejt jitla l-ilma ikollok eh, proċess ħaddejn u fit-tmim il-ġimgħa wieħed trid issib soluzzjoni u ġara darba tpoġġi flaqat li ma jispiċċaw qatt u li tieħu pariri minn hawn u pariri minn hemm, il-bank jispiċċa jfalli sakemm insibu soluzzjoni u din hija problema fis-sistema ekonomika. Irid ikollok sistema flessibbli li tista' tirreaġixxi malajr kemm jista' jkun. Ejja nħarsu lejn Deutsche Bank jew Barclays ħares lejn id-daqs ta' dawn il-banek tispiċċa eh, fis-saqdejja jekk ma tirreaġixxix malajkem mista jkun f'każ ta' krizi. Għandi problema bil-Advisory Scientific Committee. Scientific, xinu xjentifik ullum? Jina l-muni illi l-ekonomija kienet xjenza preċiża. Realizzajt fl-axħar snin li dan mhux il-każ, għalhekk in-natura xjentifika mhux ħaġa li nista' niddefinixxi hawn nara. Nafu li hemm tipi differenti ta' żbalji inklużiv dan għalhekk il-kelma xjentifika mish edha preċiża mek, forse bil-Franċis il-sinifikat huwa differenti. Għal dak ġaqsam poteri, rekomandazzjoni u twissijiet, nasab li l SRB għandu poteri wisa ħafna jek lejn riskju sistematiku, eh, meta daw jitfaċċaw għandek rakkomandazzjonijiet jew twissijiet. Ma dan kollu forsi wkoll wieħed għandu jirrifletti li s bi għandu xinata aktar poteri f'periodu sar sabiex kun jisteġixxi. Jekk tħares lejn il-poteri ta' tliet awtoritajiet u li s bi, u koll qed naraw li tlet awtoritajiet jistgħu jieħdu deċiżjonijiet individwali u jaġixxu malajr ma li s bi m'għandux dal-poteri. Ma nafx minn abbozja dan bejn l-approċċ li s bi u tliet awtoritajiet Naħseb li għandu jkun hemm poter speċifiku għalli e SRB sabiex ikun jista' jieħu deċiżjonijiet malajr. Ovvjament li e SRB għandu jkollu personalità legali. Jekk ikollu dan ikun jista' jgħadu jieħu daw deċiżjonijiet jekk le ma jistgħux jieħodhom. Hemm ukoll rakkomandazzjoni li e sarbi jiddeċidi eh, fuq konfidenzjalità nsibuha fil-premessi tuqgħod mir-rapporti qed ngħidu li Parlament Ewropew u istituzzjoni oħrajn se jkollhom ikunu informati jekk rakkomandazzjoni tinħareġ. Dan ifisser il-Parlament Ewropew u istituzzjoni oħrajn għandhom jiġu informati jekk ir-rakkomandazzjonijiet hija konfidenzjali. Għal daqstant, għandek rakkomandazzjoni li tispjega xi ħaġa li hija konfidenzjali imma li trid tintbagħat il dawn il-korpi persuni kollha u diffiċli ħafna li roġa fil-beraħ u wkoll sakemm tagħmel dan il-bank il ifalli. Għal darba ħarġ nkunu ċari fil-rapport fuq kif l-affarijiet ħajaħdmu fil-prattika u li ma x'nifmu b'konfidenzjalità nitkellmu fuq kumpanija tal-banek, assikurazzjoni, ta' pensjonijiet, għax jekk ikun hemm problema niġux malaj, eh, dan ħajmutu malajr ħafna, jfallu malajr ħafna. Komissjoni qed proponi periodu ta' tliet snin, proponi li naqsu għal sentejn, għal dak għandu xaqsam il-bini ta' sistema, ma nafux di u se taħdem tajjeb jew le, jekk inti tibni karozza ħdibni miljuni minna u taf jekk taħdim xele qabel issu għal ewwel darba, mdi sistema ma nafux. Jista' jkun il-każ il-sistema il każ il sistema il il sistema għal valutazzjoni tar riskju tkun tinkludi riski istess. Għal dastant, ninkoraġixxu li l-klawżola tal-revizjoni tiġi ridotta għal sentejn jekk hemm affarijiet li ma mux tajjeb, kunu nistaw naraw kif insolvu l-problema malaj qabel il-sistema kollha kollassa Grazzi ħafna. Pablo Bittiger, kjoġbu. Presidenta, creo Grazie ħafna, signora President. Nasib il-koll naqblu il-krizi finanzjarja prezenti għamlet ċara il-servizzi finanzjarji mhumiex regolati kif suppost, il-supervizjoni finanzjarja ma ħadmitx. Il-Parlament kien ilu għanna l żmien twil u issa għandna zmir u responsabilità li noħorġu soluzzjonijiet li tant jixtiequ ċittadini u ħafna minnkom taqblu ma dan. Għal daqstant. erba gruppi fil-Kamra għalu li għanna mmorru li l-in mill-Komissjoni u li l-in mill-Konsil. Naqbel ma' Sur Sanchez Presedo għan bżon nkunu ambizjużi. Pala xedo rapporter għall-autoritajiet tal-pensjonijiet jina naħseb illi il-rapport ma' Garcia Margajo huwa ambizjuż u jurina xinu ma soluzzjonijiet it-tajba sabiex ma nerġawx insuba ruħna fi kriżi. Se jkollna approċċ ġenwinament Ewropew u mhux 27 sistema supervizorja differenti. U l-istituzzjonijiet Ewropej li huma wisq bar sabiex ifallu ma l-entitajiet li huma transkonfinali fin-natura tagħhom u l-falliment tagħhom jista' jwassal għal riskju sistematiku għas-suq tas servizzi finanzjarji. Għal daqstant ridu nitalmu il-lezzjonijiet mill-kriżi u hemm bżonn irreaġixxu. Mhux nissuġġerixxu l-istess affarijiet b'xi tibdil kosmetiku l-emmulaw biss li rridu hija awtorità Ewropea illi hija kapaċi taġixxi. Irridu awtorità Ewropea ta' supervizjoni illi kollha rwol ta' brokering u li wkoll tieħu deċiżjoni dvinkolanti meta awtoritajiet supervizori nazzjonali mistgħu xilqu il-kulleġġ ta' supervizuri. Għandu jkun responsabbli direttament ukoll supervizjoni ta' sezzjonijiet finanzjarji illi il-falliment tagħhom jista' jippreġudika s-sistema kollha kemm hi. Is-supervizjoni se tasal mill-awtoritajiet nazzjonali il se jkollhom poteri delegati għalihom u li ħajkollhom isegwu l-istruzzjonijiet tal-Awtorità Ewropea. Għandhom ukoll ikollhom il-poteri sabiex jadottaw deċiżjonijiet il-istot jgħatu fidej il kumpani privati li jizguraw li kollox jimxi skont regoli Ewropej, speċjalment każ ta' emerġenza għandhom ikollhom poteri li jarmonizzaw regoli tekniċi għal servizzi finanzjarji. Ktejjeb ta' regoli komuni li eh, jiprovdi protezzjoni adekwata għad depozituri, investituri u konsumaturi fl-Unjoni Ewropea. Jiena wkoll nemmen li meta nwaqfu, meta nkunet qed nwaqfu sistema ta' supervizjoni Ewropea, hemm bżonn ikollna Manager ta' kriżi dan ifisser protezzjoni fond ta' protezzjoni Ewropew kif propost minn Jose Manuel, dan ifisser il-depozituri investituri ikunu jistaw jirċevu kompens meta l-istituzzjonijiet isibu ruhom f'diffikultà. Ovvjament hemm bżonn ukoll niżguraw livell ukoll kulħadd għal kulħadd u wkoll ikonna risposti effettivi f'każ ta' kriżi. Kanna wkoll kritika l mill-proposti ħut forsi jħossu li proposti eh, jizzaġeraw xiftit, ma dana kollu problemi gbar jifissru soluzzjonijiet gbar. U għanna opportunità storika unek sabiex jien xina naqtfu l-qoddim bil-proġett Ewropew. Għalek nitlabkom tkun ambizjużi kif nimxu l-qoddim, grazzi Signor President. Grazzi ħafna. Għana dilkom għat fada li jitkellem f'kass li marraġil ċaħat Claude Vitella Luling Lambert Smith u Sir Tramozo li jishtiq jirrispondi fuq omnibus wieħed. Da' sekka dak nixaqsam xedow, forse mhux se jkun hemm ħin biżejjed biex ir-rapporters jirrispondu, però rridu naraw se nagħmlu lejn aħħar tal-laqgħa. Sur Klut, jekk jogħġbok, Jurgen. Issa. Ja, ähm, Es ist schon relativ viel gesagt worden, insofern will ich das gar nicht alles wiederholen ġans għal ħafna l-daqstant musa noqgħod nirrepeti punti li ġas semmew, però nieħu sponti għaw tnej li huwa importanti għalina u grupp tal ġiwi aħna kontenti bl-idea ta' supervizjoni bankarja msaħħa din hija risposta effettiva għal kriżi it-titjib tal-rating agencies hija wkoll ħaġa valida ħafna u naħsbu illi dan jista' jillimita ir-riskju. Il Madana kollu xi punti ta' kritika, uħut mill-punti ġa semmew, pero ħana appoġġhom. Għal dak li għandu x'jaqsam mm, banek sigurtajiet u assikurazzjonijiet frammentazzjoni hija riskju. U jidir li din hija sfortuna trasparenza jew nuqqas ta' trasparenza kol kien punti li tqajjem aħna insejħu għal trasparenza massima. Dan ifisser illi id-dispożizzjonijiet rilevanti marbuta mal-konfidenzjalità jistgħu jkunu problematiċi u għalli daqstant inħossu li għanna bżon livell ċar ta' trasparenza fuq dak li qed isir f'dan dawn l-awtoritajiet. Għaliex nasbu li dan huwa importanti sabiex nevalwaw jekk il-mir intlaħawx. Punt ieħor li forsi ma nsemmiex illum il-bord tal-manager tal isrb jider li huwa rappreżentat wis mid-dinja finanzjarja. Naħseb li kun tajjeb jekk ninkludu ukoll xi opinjonijiet barranin mill-trade unions, per eżempju, mill-NGOs, assoċjonijiet soċjali, din u kol xaħġa li tista tagħti aktar saħħa. Punt ieħor li naħsbu li huwa nieqes u li l-Parlament naħseb li għandu jkollu vuċi aktar b'saħħita. din hija xi ħaġa li aħna nixtiequ Niqaf hawnhekk naf li għandek lista twila ta' kelli ma mhux noqgħod nirrepeti dak li ġan intqal. Grazzi, Jenny Pettella. Grazzi ħafna, Signora President, smajna seba interventi ta' kollegi, rapporters, eh, li ġew minn postijiet differenti u anka minn uh, gruppi politiċi differenti, però l-kol qabilna l-affari mhijiex sekondarji politikament u nittama l-inkomplu ninsistu f'din id-direzzjoni għaliex għaliex lan tagħna lan li għadna il-kol li fuq ma nistawx imorru lura u li nsaxħu il-rol tagħna ta' ko deċiżuri aħna eh, kod neħdu kodeċizjonijiet fuq dan, ma nistawx inċed qoddim il-Konsil u anka qoddim il-pozizjoniet tal-Konsil, pozizjoniet superficiali fl-opinjoni tiegħi fuq dan il-punt. Mod partikolari il-rapport Gigold qed naraw test koerenti fil-partijiet kollu tiegħu u ambizzjuż fejn jipprova eh, it-taffi id-danni li sarum il-Konsil. għandi tħassib serju dwar kif se jkunu komposti il-korpi differenti, il-penis differenti, punt li ma semmix. Et nitkellem l-aktar fuq il-Board of the Authority, għaddawn qed iżommu l-istess kompożizzjoni pal bordijiet ta' tielet livell, l-autoritajiet qed jippruvaw neħu bi preżenza esklusiva ta' regolatori nazzjonali. U din hija kontradizzjoni, kontradizzjoni ċara eh, viżavi riformi li rridu il-noqqas ta' soċċess tal-Komitat biex jipromovu għagġir eh, tajjeb mill-Awtorit Nazzjonali jiddependi fuq fatt li kien hemm reżistenza minn eh, uħut minnhom naħseb li tibdil fil-bilanċ tal-kompożizzjoni tal-Konsilju u tal-Tajt il-ġodda menar ma jkun fedeltà nazzjonali żejda tiffavorixxi deċiżjonijiet li jkunu aktar koraġġużi. Suġġeriment illi nsibu wkoll fir-rapport della Rosjem. Naddi issa malaj malaj għal-punti l-oħra fir-rapport. Rapporter ngħidlu hemm bżonn inwessaw kam ta' applikazzjoni anka l-direttivi oħrajn, pa' direttivi fuq il- ġittijiet tal-azzjonisti u anka għal dak xaqsam l antiriċiklaċ artiklu wieħed fuq il-kulleġġ supervizuri naqbel mal prezenta Reporters l-awtoritajiet m'għandhomx ikunu osservaturi biss kif fettit il-Kommissjoni, m'għandhom jipparteċipaw mod attiv. Għadak għandu xaqsam situazzjoni ta' emerġenza nħoss illi id-deċiżjonijiet għandhom jittieħdu direttament mill-awtorità u l-artiklu 12 emenda 86 naħseb li huwa interessanti l-idea li nistabilixu fond ta' protezzjoni finanzjarja, però nemmen ukoll jemżon bżonn niċċaraw aħjar min ħajindirizza dan il-fond il depozituri u istituzjoni bankarji għaliex Jew eh, eh, ma żewġ affarijiet differenti. Fl-aħħar mill-aħħar, il-kwistjoni tal-safeguard clause, clause ta' salvaguardja, f'emenda mija qed naraw li nixxina nelbu il- kwestjoni vaga għal xaqsam deċizjoni li jittieħdu mill-autorità, ma dan kollu nżomma l-pozizjoni tiegħi illi l-klawżola ta' salvagwardja għandha tiġi eliminata mit-test. Meta tqis illi fil-każ tal-eżma deċiżjoni ta' emerġenza ma jkollix effett fuq is-sovranità fiskali tal-Stati membri għal daqstant dawn id-deċiżjonijiet bħala definizzjoni dom ikunu esklużi mill-klawżola ta' sta' viġilanza fl-aħħar mill-aħħar u kol punt il-li ilu għadej għal snin eh, fil-parlament il-kapitlu dwar derivativi. Il-parlament qed tipprova jemenda il-punti ċentrali naħseb illi hija leżma li għandha tikkontrolla il-ħidma tagħhom u mhux iktar l-awtoritajiet nazzjonali. Grazzi. Grazzi ħafna. Estrid jek joġbu? Eh, eh, Grazzi, Signora President nitkellem bħala shadow rapporter tal-grupp tiegħi fuq il-riski sistemiċi. Nixtieq niskuża ruħi mar-rapporter mas-Sinjura Golara x'ina kelli nivvota fil kumitat ta' Drittijiet tan-Nisa fuq rapport kontroversjali ħafna fuq il-ħarsin tal maternità l-protezzjoni tal maternità Għalek ma stajċ inkun hawnhekk għal sija. Imma l-irġiel kieku kellhom is-seta ta' prokreazzjoni kien jkollhom u dritt tal maternity leave jista' jkun hemm eh, ċertu eh, aspetti ta' komaternità u koll għal kopji mamula minn nisa biss, ġifiri meċċin il-qoddim. Nirringrazzja l-rapporter għal dan il-xol illi jimxi fuq l-ambizjoni u l-kwalità. Sinjura eh, Golar, eh, ħadgos naħdem miegħek għax dimna eh, b'intelligenza biex ma' rapporters, ma' shadow rapporters oħra naslu għal kompromess u riskju sistemiku namluħ pilastru sis ta' sistema ta' sorveljanza ta' dan. Dan il-komitat Eh, Raw fuq il-ħtiġa li jkun hemm istituzzjoni ta' sorveljanza makro prudenzjali għall-Ewropa kollha kemm hi. Id-diskussjoni hija magħluqa. U b'sorti tajba ħadd ma qed jiddubita jew eh, mhux qed jaċċetta li dan eh, jiġi stabbilit u kulħadd qed jaċċetta li l-istruttura l-ġdida illi ħarġet mill-grupp ta' Dalosier u allura diskussjoni issa għandha tkun fuq kif. Il-kif ta' kif eh, nistgħu naraw li dan il-kumitat wieġeb l-aħjar u jwettaq l-aħjar id-mirijiet tiegħu moti għalilu. Kif nistgħu nagħmlu sabiex dan il-kumitat jaħdem bl-aktar mod effettiv eh, minn jum għal ieħor. Dal-istadju ma nistax niġi eh, noħroġ pożizzjonijiet aħarija huwa importanti li nkejlu l-vantaġġi u l-iżvantaġġi ta' ċertu proposti tar-rapporter. Imma b'mod ġenerali jiena naħseb li jkun siwi illi qabel ma ngħaddu għad-dettalji illi ikonna diskussjoni fuq il-prinċipji. Jiena nista' ngħid li preferenza tiegħi fuq uh, kif għandu e, ikun mamul dan il-komitat għandu jkun xi ħaġa mm, ma tantx mifruxa. Rridu naraw li mhux nippruvaw nikkuntettjaw nikkontentaw li kulħadd imma mbagħad noħolqu monstru burokratiku illi ma jkunx f'qagħda illi jaħdem. għandi bizat e, bażati tajjeb fuq din il-ħaġa u jiena Naħseb tajjeb li ma noħolqux komitat monolitiku li jkun imsawar minn persuni illi l-istess jaħsbu l-istess ħaġa. Allura huwa importanti illi hemm speċjalisti mis-settur finanzarju kollha kemmu, kollu kemmu isemmaw leħenhom fih. Imma ma rridux ninsew l-aspett essenzjali jiġifieri illi l-Kumitat Ewropew il-Bord Ewropew fuq riski sistemiċi hemm bżonn li jaħdem mod effettiv ħalli ikollu eh, l-aħjar rakkomandazzjonijiet. Din hija l-aktar ħaġa importanti għalija u l-gvernanza tajba tiegħu għandha tiġi żgurata. It-tieni kwistjoni tikkonċerna r-wol tal icb u tas-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali bis-sistema proposta mill-grupp eh, La Rosier ħajkun hemm allura sorveljanza deċentralizzata ħafna fil-parti l-kbira tliet aġenziji il-ġodda dawn eh, ser eh, kunu frabta mal-regolaturi nazzjonali l-istituzzjoni ta' supervizjoni makroprudenzjali ser tal-li postazla u l-Bank ċentrali. Din hija ħaġa meħtieġa ġustifikata jiena naħseb iva li sibir jridu narfu mill-krizi li rajna, rajna li kalla rwol partikolari ehm, Fuq is-sur Trixer stajt ngħid li mexa l-affarijiet tajjeb, fuq is-suċessur tiegħu eh, ma ma nistax inkun daqstan ċerta. Il-Bank Ċentrali wera li eh, mhux biss jista' jagħmel l-mirijiet tiegħu kif suppost imma anke jista' jkollu dmirijiet oħra hija istituzzjoni li wriet il-professjonaliżmu tagħha U għallura nistħu ilha l-fiduċja u jiena jidherli li din jiġu ngħidulha b'mod ċar. Imma r-wol ċentrali li rridu nagħtu lill u huwa wkoll ġustifikat mill-fatt illi huwa importanti illi ikun hemm element integratur qoddim l-istrutturi u l-interessi nazzjonali. Nittama minn qalbi l-sistema li aħna nixtiequ ndaħlu tkun f'daqs illi eh, tista tindirizza l-sfidi b'mod tajjeb, imma l-koll nafu l-sistema ta' sorveljenza tagħda mhux ser ħataħdem taħt mekkanizmu aktar sempliċi, allura rridu nibnu fuq pedamenti sadi, sodi u ma nħeġġux elementi illi joħduna lejn iċ-ċentru li jkun hemm rwol ċentrali għalli sibiwa huwa importanti jaqgħad li nkunu ħsibna fuqha sew. Is-Sinjura Golar resqet xi proposti fuq il-Presidenti tal- Komitat fuq riski u Sistemiku ser ikun il-President tal-ECB u anke fuq is-sede tal-Komitat li ser tkun fi Frankfurt. U għalfejn le, u għet jista' jaħseb u din il-ħaġa, imma hemm proposti oħrajn li jistgħu jsiru. Jiena lesta li niddiskuti din il-ħaġa mal-kollegi fil-grupp tiegħi u rapporters l-oħra, xedew rapporters l-oħra. L-aħħar kentejn fuq l-ambizzjoni tat-test bħal ambizjoni tar regolamenti l-oħra li jamdu xasmu ma' supervizjoni finanzjarja fl-Ewropa. Jiena jidir li huwa fidejn il-Parlament Ewropew illi f'dan il-qasam jimxi aktar il-bot mill-li jagħmel il-Kunsill. Is-sistemi li aħna li qed nibnu bla dubju ħajkollhom jevolvu ma' snin li ġejjin Ovvjament li kura ma aktar integrazzjoni se tkun it-triq li ridu nsegu rridu nżommu din il-ħaġa qudiem għajnejna fil-qafas tax-xogħol tagħna għax ovvjament aħna aħna it-testijiet tagħna maħniex qegħdin ngħidu li ħajkunu fissir mhux ħajċalqu la naħħa u laqas oħra. Thank you very much. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Lambert. Grazzi. Tat punti malaj malaj, l-għalnet sabiex nirrispondi l-viki fuq il-ħtieġa illi s-supervizuri kunu jafu s-swieq u għalek jitolbu regolaturi nazjonali u ċentru li kun fil post Iva, din hija ħtieġa. Però s-swieq ma nafhomx tajba fl-ħin ġejmi pajjiż żgħir fejn kulħadd jaf minn l-ġar, inkluż regulatur li jaf tajb ħafna il-kulħadd fis situr bankarju u ma raw xejn jiġri ta' Fortis. Hawnhekk għandna sistema na bank illi kellu impatt sistematiku regulatur kien jaf x'qed jiġri kienu jafu xi affarijiet, pera m'għamlu xejn kollha ħbib. U għalhekk hemm bżonn id-distanza jiena ġej minn multinazzjoni kbira audit fej persuni mill-bot eh, kunu jbeżawna. U din l-attitudni li għandu jkonna għanna nibżaw mill-polizija. Għax għan nitkellmu dwar il-polizija unek. Għal daqstant mandumx ikunem eh, nis li jaħdmu fiċin xurxin għaliex dan idajje fl-affarijiet il-supervizjoni hija nazzjonali u għanna neħħuħom minn pajjiżhom. Mhux kompletament transazzjonali Ewropej, però għatanna ħafna x'namlu qabel ma jkollna distanza li tagħmel tajjeb bejn is-superviżuri u dawk illi qegħdin jikkontrollaw. Is-Sur Nura Vurman Cole fuq il-proibizzjoni fuq prodotti hemm żewġ punti kontra dan. Punt jgħid għalfejn qed nagħmlu dan għax qed nillimitaw il-libertà ta' dawk il-konċernati. Ejja nħarsu lejn il-katina tal-ikel, ħarsu lejn il-kimiċi qegħdin niprojbiċu prodotti qed nagħmlu dan għaliex ma ridux li konsumaturi jassorbu prodotti tossiċi u issa nafu li hemm prodotti finanzjari tossiċi. s-sant ma s-sepp li hemm xejn ħażin jekk niprojbiċu prodotti l-ewwel punt. It-tieni punt u li ngħidu Għanna bżon kreativita finanzjarja li ġdan jgħin l swi jaħdmu kif suppost. Nasa il-kolħat jaf illi smajna dal-argument ħafna drabi. Xtaqt nistaqsi li nilna kolla u ġew, xaħat għat irċiva dimostrazzjoni fattibli ta' dan jiena għat ma kelli l-opportunità nirċivi xaħġek. Minkejja sqarrija li jgħin nissu jaħdem tajjeb, tin sentenza dejjem hija nieqsa. U anka tieli terabol ħames. Minnaħa l-oħra, issa għanna l-prova li ċertu prodotti minn flok jamlu suq jaħdem tajjeb et ikkissru l-abilta li s jaħdmu kif suppost. Għal daqstant inħoss li jekk rridu jkonna politika bazata fuq il-fatti għanna nħarġ lejn fatti l-ewel. U dan jitlob illi niprojbixxu numru ta' prodotti. U bilħaq, meta tkellem il-bankarji dawn jirrikonoxxu illi ma femmux dak li kien qed U għal daqsant jek iridu li supervizjoni taħdem, kif tista titlob is-supervizur jifmu prodotti laqas jifmu għom dawk li jibijawom. Mela, ejja, għal darboħra jek iridu s-supervizjoni taħdem, iridu nikkonsidraw proibizzjoni ta' prodotti. L-aħar punt xtaqt insemmi eh, huwa orjentata għal proċess hawnhekk viki għaddej ċaġa għad valida. Staqt noħloq paralleli mal-kwistjoni tal-pakket telecoms u l-famuż emenda 138 hawnhekk kellna maġġoranza wiesa f'dan il-Parlament. U naħseb li hemm maġġoranza wiesa wkoll għal supervizjoni b'saħħitha. Imma l-fatti juru li emenda wieħed li ta' li kienet appoġġata mill-Parlament kollu, insomma 88% ma kienieċ b'saħħitha legalment li ma nixtieqx xo li nipproduċu set ta' rapporti li fl-aħħar mill-aħħar ma jistawx jgħaddu mit-test legali għaliex imbagħad il-Parlament e, eh, seqa ċajt qudiem il-Kunsill u għal daqstant kif mixjin lejn konflitt mal-Kunsill ninkoraġiċi li nalkohol sabiex niżguraw illi nużaw il-servizz legali kollha u jekk dan ma jkunx biżejjed niżguraw id kollu li ninkludu fir-rapport ikun tassew ċar u li jista eh, iżom kontra irrita tal-Konsil. Din hija xi ħaġa li hemm bżonn nagħmluha sabiex ma naqgħux iċ-ċajt eh, aktar il qoddim grazzi. Uh, thank you, Oli Schmidt. Grazzi Oli Schmidt. Grazzi, Signora President. mil bidunet jiena kontet qed nappoġġa li ta' tminja u mbagħad fl-aħħar aħna wasanna l-kompromess ġust. Dan kien kompitu importanti fl-relazzjonijiet matul madwar l-Ewropa kollha. U jina naħseb li dan irdu nirrikonoxxu li xi xi proposti tagħna jiġu dejjem konsidrati illegali minn xi ħadd. Naħseb li dan kien dan kien kumment pjuttost Trump infatti. Din hija sfida kbira ovvjament. Inna niddiskutu din mill-1999 minn din tħal fil-parlament, naħseb li għamilna biċċa xogħol tajba Forsi irdu naħsbu eh, dwar kollegi illi huma ħasbu dwar din ħafna aktar qabel, forsi dak iż-żmien aħna ma konniex qegħdin naħsbu daqshekk profondament. Iki Vandenborg hija bdiet fil-1999 u fl-2000 xi ħaġek. Mbagħad kellna kollega liberali fil-mandat li għadda Daniel Darju. Jiena naħseb illi irridu nrodulhom ħajr għaliex huma basru dan diġà mill-bidu. Jiena favori trasparenza ovvjament. Iżda naħseb li rridu naġixxu b'xifti tal-kawtela. Minix ngħid illi jien kontra jew qiegħed nirrifjuta dak li inti qed tipproponi, imma naħseb trid telabora xi ftit dak li inti qiegħed tipproponi. Għaliex xi drabi ovvjament trasparenza tista' tkun kontraproduttiva, tista' tikxef informazzjoni tista tikxef informazzjoni segreta u tkun ta' dannu għal kumpaniji u anke għal pajjiżi. Jiena ma naħsir li reħna rdu nibnu sistema illi tista tikkomprometti x-xuħut mill-industriji. Xi ħaġa li ntqalet hawnhekk mis-Sur Epping illi n-qodu attenti eh, minn xi li kieġis li jista' jkun hemm meta din l-informazzjoni tintbat. Jiena nixtieq li nisma' suġġerimenti tiegħek dwar dan li qegħdin nikkumentaw aħna rix naħseb dan jista' jkun tassew ta' danni hemm pajjiżi żgħar eh, fl-Ewropa ma tantx hemm riski sistemiċi f'dawn il-pajjiżi fl-industrija ta' dawn il-pajjiżi. Allura dawn jistgħu u mirati u nafu li dan kien l-eżempju diġà f'xi każijiet reċentament il-fond ta' stabilita. Jiena naħseb illi ikun meħtieġ li neżaminaw dan kifet qabel. Imma ovvjament irid ikonna evalwazzjoni ta' impatt, xi tip ta' evalwazzjoni ta' impatt. Imma naħseb illi xi ħaġa mhix għalija jekk aħna dan niċċduh nirrifjutaw ngħidu dan ma joċċalina, għaliex xorta ħansibuh ma wiċċna. Allura jkun aħjar illi aħna nħejju issa l sul Lambert dwar il-produzzjoni ta' prodotti. Iva. Eh, tela. Forsi aħjarek. Eh, jgħat. Skużani. Kont bil-qeda mek, allora kont tinħares emmek. Jena. Jena kontent nisqijat viċin liberali. L-argument mux mux taqsek sempliċi. Għalix ma tifimx il-prodotti, kif tista ti projbixjum? Irritu ikollok approċ flessibli. Għalix jekk le, irritu ikollok autorità ta' projbizjoni Ewropea illi kull ġima trid toqgħod tipprojbixxi xi ħaġa. Le, le, jiena qed niprofa ninterpreta dak li inti qed u l-konsekwenzi ta' dak li inti qed. Dan huwa parti mid-dibattitu reġjonali e politiku. Aħna qegħdin nitkellmu dwar proibizzjoni ta' prodotti, ekk joġbok sul lambers inti diġà tkellim tgħid il-President. Jiena minix ngħid illi jena kontra eh, dawn ir-regolamenti kollha l proposti tiegħek. Dak li qed nipprova ngħidu jiena naħseb li aħjar tismani. Illi hemm xi problemi. Li meta aħna nilħu settur wieħed aħna ser ikollna settur ieħor. U rota ser tibqa' dur. Irridu neżaminaw kull prodottu ngħidu dan jikkawża riskju irdu nagħmlu proibizzjoni fuq u jew le. Ser ikonna konsumaturi li jiġu jgħidulna għamlu proibizzjoni fuq dan il-produttur. Jiena investitur, investitur privat, jiena kull ġima kull xar qed ninvesti, jiena qed niddependi fuq il-prodotti u fuq il-pariri li jiena nirċievi. Din hija responsabilità minn ħadd tiegħi bħala konsumatur. Jina minix nejt illi aħna ma jridx konna regolamenti u protezzjoni tal-konsumatur. Le, jina minn dajem kont favur dan. Jina wkoll tejjib tal edukazzjoni eh, finanzjarja f'pajjiżi. Iżda aħna ma rridux nagħtu l-impressjoni li aħna nistgħu nipproteġu lil kulħadd fl-istess ħin dejjem. Ek qed nagħmlu meta qed ngħidu niprojbixxu l-prodotti, ma aħna x'ngħidu x'tip ta' prodotti qegħdin nagħmlu proibizzjoni fuqhom. U għalhekk dan se wassal għal qafas ta' sew komplikat. Umbat hawnhekk smajna proposti illi irritu konna bħal eh, tikketta ta' kwalità illi tgħid illi dan il-prodott l-Awtorità Ewropea tgħid illi dan huwa konformi mal-kwalità u jrid jiġi timbrat bħala prodott Ewropew. Ma naħsibx li din hija idea qlija. Għaliex jekk dan isir dan ikun komplikat. Minix nejt li għandkom għandkom tkort għalix jina liberali. Eh, kulħadd kull min jitkellem eh, xiftit jowis eh, għandu xiftit tal arfi f'dak li jgħid. Permettu li nikonkludi billi ngħid li din hija sfida kbira intom niltu biċċa xogħol tajba fil-bidu u nittama l-backbencher saħna u koll kun jistgħu jipparteċipaw f'din id-diskussjoni, grazzi. Issa, għandi Ramon Tramoza biex jitkellem bħala shadow ta' xi ħaġa. Grazzi. Minuta waħda. Jien ser nitkellem dwar ir-rapport tal-Awtorità Ewropea tal-banking. Nixtieq nibda billi nifraħ l-rapporter għal-ħidma tiegħu għall-approċċ pro-Ewropew li huwa wassal hawnhekk u l-approċċar tiegħu biex jitratta n-nuqqas ta' supervizjoni finanzjarja kif ukoll il-ħtieġa li jkollna mekkanizmi illi jitrattaw supervizjoni b'mod xieraq. U dan ilu fost il-prioritajiet tal-Parlament. Dan wara porta ħafna aħna qegħdin nippruvaw intejbu. Supervizjoni mingħajr ma nagħmlu ħsara l-industrija fl-istess waqt, ir-rapporter jgħid illi huwa jixtieq jara awtorità illi tista' tirrapporta awtoritajiet fuq livell nazzjonali li mhumiex segwu l-linji gwida u rakkomandazzjonijiet. Jiena dan l-appoġġ naqbel miegħu u anke l-pjata grupp tiegħi. Dwar l istituzzjoni finanzjarji transkonfinali. Hawnhekk ir-rapporter jgħid li huwa jixtieq jagħti aktar poter lill-awtorità Ewropea tal-banking u jnaqqas il-setat il minnaħa tal-autoritajiet finanzjari billi jizgura illi l-autorità Ewropea tista' tagħti istruzzjonijiet lil dawk nazzjonali. Dan huwa approċċ Ewropew u naħseb li dinja xi ħaġa tajba minħabba li l-istituzzjonijiet transkonfinali eh, rajna li fallew. Dawn huma istituzzjonijiet kbar globali u ma tassew importanti. Aħna wkoll sodisfatti bil-fatt li fir rapport eh, jissemmew l-SMEs u dan jinkludi il-rappresentazzjoni tal- rappresentanza tal-Bord Supervizorju. Aħna toġobna l-idea wkoll tal-Fond ta' Protezzjoni għad depozitarji f'każ illi banki falli. Aħna naħsbu li din hija proposta b'saħħitha u tipprova tiżgura illi aħna ikonna awtorità bankarja xirqa b'setat ċari dan wara l-Kommissjoni u l-Kunsill eh, injaraw il-proposta ta' Delozier. Grazzi, issa l-kellim l-axar, kellim ġampur. Iva, Signora President, grazzi, xtaqt biss eh, namel xie preċizjoni t-lissur Lambert imma qed nara li eh, f-konverzazzjoni simpatika ma' ħaddieħor imma jismani jara fuq il-produzzjoni tal-prodotti. Mhix idea ħażina fiha nifissa ma nista' ngħidilkom illi kont fi stabilment illi sellef l-autoritajiet lokali, rrit najdilkom illi jibda eh, eh, autorita franċiża ma taċċetta illi eh, titħol din is-sistema. Hlif sistema li tkun ċentralizzata li tkun id-detata minn fuq illi ma tista tajt isma. Qabatu sara fil-kulħadd ikunu x'ikunu l-prodotti, minn ma tqottar jekk ikun xejn prodotti li jkunu toksik jew lem. Il-problema illi meta eh, wieħed jaqbess il-kreativita naħseb eh, nitflu f'sistema fejn tkun taħsara ħafna mill-finanzjament ma setax jisir li kieku ma kienx il-kreativita finanzjarja. Problema hi illi eh, wieħed irid ikollu wkoll kreativita fuq kif wieħed jista' jġestja din il ħagġa fuq livell legali. Wieħed ukoll irrit li kollu regolamentazzjoni. Fil-mandat ta' qabel kalli eh, eh, pjaċi li nkun rapporter eh, fuq din it-tema kien hemm biss 600 emenda. Aħna votajna fuq dispożizzjoni li tajt li supervizjoni tal-rating agency kellha tkun Ewropea. Il-Kummissjoni fix-xogħol ta' tħejja qablet, però qalt li legalment mhix possibbli Jiena ħsibt eh, f'persuna eh, kbira, mhux mid-daqs li kienet tgħidilhom imma iva. Imma politikament dik hija ħaġa meħtieġa. Però dan qalu li legalment ma kienx possibbli Konna f'trilogu mal-presidenza ċeka u qalu li ma tistax issir din il ħaġa legalment jinatilhom stenna. Dak li huwa possibbli huwa li matul fażi eh, transitorja namlu dak li jintom tajdu minn tidu timpenjaw ruhom, ruhkom biex fi żmien determinat billu regoli ħalli l-affarijiet tkun possibbli u l-prova llum qed narawha li fit-test fuq l-arkitettura ta' supervizjoni l-uniku supervizjoni illi eh, qiegħda eh, tiddaħħal mill-Kummissjoni bħala l-Kun Ewropea hija supervizjoni tal-rating agencies. U iva m'hemmx ħafna minnhom, imma fil-prinċipju aħna votajna fuq il-Kumitat fil-Kumitat fuq ħaġa li ma kienieċ legalment possibbli minn il-Kummissjoni irna xina nixbu dak li ridna. U għallura ma rridux nkunu ehm, ossessjonati fuq dak li huwa eh, xaqsam li għandu xaqsam ma' test bħala avukati. Tajja pus issa għanna 10 minuti u ħafna rapporters. Ma nafx u xser nesċinna eh, nieħdu interventi ta' ftit minuti minnant kull wieħed. U ser nibdew bil-kontra ta' kif bdejna. Għanda Għandel tistiq titkellem? Jekk ma tridx m'hemmx għalfejn. Allura Silvi. Fil-qossor ħafna l-ewwel grazzi l kollegi kollha li għamlu kummenti. Jena naħseb li hemm ħafna di tajba li ġew ippreżentati. Fuq it-test tiegħi jiena flessibbli hemm ħafna punti li fuqhom effettivament hemm bżonn li nkomplu naħdmu punt ta' trasparenza u tal-livell mixtieq ta' trasparenza brafta mal konfidenzjalità hija ħaġa ta' bilanċ u ovvjament jiena lesta li niddiskutu din il-ħaġa. Imma b'kumment xorta ta' fulli eh, affarijiet illi f'dan il-parlament eh, noħolqu ċertu eh, difiża. Aħna noħolqu mhux ħaġa f'dan il-Parlament, imma għalfejn eh, għal-raġuni li ma nistgħux nigarantixxu il-konfidenzjalità ehm, ma jfissirx li għandna nħallu din il-ħaġa għandna nħallu għazzomna lura. Kien hemm min semma l-organi eh, u l-kompetenzi u kemm għandu jkun hemm livell eh, ta' ftuħ dawn huma affarijiet li nistgħu nsemmuhom. Meta jingħad li għandu jkun hemm l-arfin espert wieħed eh, per eżempju eh, fuq ċertu prodotti fost il-konsulenti eh, forsi jkun hemm matematiċi li jkunu hemmhekk bħal pereżempju nistgħu nofru li Sharon bowls rwol importanti meta presidi dan il-kumitat. Wieħed jista' jara li jista' jkun hemm bżonn antropologi, soċjologi. dal bħalissa huwa limitat biss għall-aspetti tal-ekonomija. Xtaqnajt il-kollegi tal-jen ma jdonnu kullħat telaq. ngħidu li naqbel ma dak li għal fuq il-bordijiet ta' tmixja tal-autoritajiet, naħseb hemmhekk hemm naqra xogħol li rridu nagħmlu biex niġu naqblu ma li jessarbi. Eh, grazzi lil kulħadd u lesti li nkomplu naħdmu f'dan ispirtu eh, li naqsmu li idejat bejnietna. Peter issa. Peter, skina? Thanks. Grazzi. U naħseb li s-sur zelba baqja unek Jina nishtiq ngħid illi kien interessanti illi huwa kien ser eh, jam replika ta' dak li ġara fis-settur tal-banek f'dak tal-assigurazzjoni. Rridu kif qal Jose Manuel li kun hemm responsabilta fejn suppost kun qiegħda li jiġi maħluq font għal jista' jkun ikun hemm xi falliment. 2.5% tal-GDP Iżda dak għandu xaqsam sigurazzjoni pensjonijiet xikun eh, xikunu l-ispejjeż għal GDP. sur Marka Loja ta' unek u jaff aktar minn kulħadd dwar il-pensjonijiet. Naħseb li qed nitkellmu dwar triljuni fl-liabilities. Minn fejn se nġibu dan il-fondi pensjonijiet u assigurazzjoni sal-2011 l-ewwel ta' Jannar 2011. Tista' tgħidli? Jista' xi ħadd jgħidli? Forsi nibda niġbor b'kappell minn għada. Nkejja li neħħejna din l autorita nistgħu l-gvernijiet ngħidilhom li aħna jridu jħallsu għall iżbal li għamlu fuq livell li għamilna fuq livell tal-Unjoni Ewropea xi ftit diffiċli nimmaġinaw, imma forsi possibbli, jiena ma naħsibx li huwa possibbli. Forsi rridu nibqgħu nittamaw li dan jistgħu nagħmluh. Taħsbu li jistgħu jagħmlu hekk? Taħseb li sur Margallo jista' jħallas għal żbal li sar minn Brussell? Tajjeb. Mela allura ser nistaqsik biex tħallas ukoll għall iżbalji li saru mir-Renju Unit ukoll, pereżempju. Il-prattika Prattiċità ta' dan irdu nżommu għaf moħna l in ta' supervizur wieħed eh, Ewropew, forsi għal-assigurazzjoni biss ta' Renju Unit, 3000 membru ta' staff għall-FSA ta' Renju Unit. Ma nafx eh, ċifri xinu ma x'imkien ieħor għanna staff kompetenti biex nkunu nistaw nġudikaw set jiġri fuq livell Ewropew. Jiena qed nikkunsidra il-prattiċi ta' hawnhekk. L-ewwel ta' Jannar 2011 id-direttiva dwar is-CRA se tidħol fis-seħħ regolamentazzjoni oħra mhux ser ikun għadhom daħlu fis seħħ imma aħna qed ngħidu li rridu din l-istruttura tkun qiegħda eh, taħdem. Ejja ma nkomplux nitmejlu bina nfusna Irridu naħsbu ħafna u naraw xirdu namlu f'termin ta' konsolidazzjoni u integrazzjoni fuq livell ta' Unjoni Ewropea. Hemm modi oħra kif nistgħu nagħmluhom. Jekk inħarsu lej il-kumitati konġunti u l-mod kif dawn jieħdu d-deċiżjonijiet jinteraġixxu mal-ICB segretarjat u l-ISRB, aħna nistgħu noħolqu dan il-kontrabilanċ li qegħdin nippruvaw infittxu. Iżda jekk aħna nidħlu hemmhekk u noqogħdu ngħidu li ħafna ambizzjonijiet għall-industrija tal-pensjonijiet li ma stawx niksbuha mhux ser niksbu dak li rridu, ejjew nkunu prattiċi bl-ambizzjonijiet tagħna. Ejjew niżguraw nistgħu nirrealizzaw dak li tassew irridu. Jiena żgur illi eh, min irrid ressa emendi mozzjonijiet għal dan ir-rapport hekk iġobkom żommu f'moħħkom il-prattiċità ta' solvenza tnejn u problemi li kellna biex ir-regolaturi jaħdmu bħala grupp kompat biex jisibu xi ħaġa fuq livell tal-Unjoni Ewropea. Din mhix raġuni għalina biex nabandunaw l-ambizjoni tagħna imma biex naġixxu kawtela dwar kif ser navanzaw fil-pensjonijiet. Jekk tgħidu li li din taħdem fis-settur eh, bankarju tajjeb wis, imma tista' ma tapplikax fis-settur tal-pensjonijiet. Irdu noqdu attenti. Grazzi Sven. Illum jien tal-lim ġdida. U din hija li l-preġudizzji tiegħi illi l-konservattivi u demokratiċi kristjani jħobbu l-ordni. Le, dan mhuwiex minnu. Jiena eh, ma tallimx biss li tista' tivvota flimkien ma xi ħadd ieħor imma li tista' tressaq proposti bil-kalma kollha illi lanqas biss huma legali. U dan eh, ġej minn xi ħadd li għandu sfond legali. Din hija xi ħaġa li jiena tallimta u għamlet li burdata tajba wkoll. Jiena nagħti flus lill-fond tal-appoġġ ta' eh, movimenti soċjali. Din hija xi ħaġa oħra. Jiena xtaqt nikkummenta fuq ftit punti ma lajmaraj, l-ewwel ħaġa l-kwistjoni ta' sussidjarjetà. Jiena naħseb illi jatem il-problema li dan il-prinċipju minn etika kristjana soċjali dejjem jiġi użat ħażin biex niġustifikaw affarijiet illi inti trid jew ma tridx politikament. Jiena naħseb il-prinċipju ta' sussidjarjetà huwa importanti ħafna. Madonna kollu dan ma jfissirx illi kull ħaġa trid tkun reġjonali daska maħna naraw, ma trid tkun reġjonali daska mu possibbli li tkun reġjonali. Jekk xi ħaġa ġiet provata f'din il-kriżi hija li hemm problema l-istituzzjonijiet transkonfinali jekk hemm netwerk ta' supervizuri nazzjonali li għandhom problema biex jaġixxu mod effiċjenti fuq livell nazzjonali. Allura il-pajjiżi li għandhom settur b'saħħtu eh, bankarju jew nkella settur ta' istituzzjonijiet finanzjarji li mhumiex transkonfinali mela allura m'hemmx għalfejn kunem hemm supervizjoni fuq livell Ewropew. Għandna bżonn ta' rulebook komuni, għandna bżonn ta' regoli komuni. Ma rridux neuropiċizzaw dan il-kunċett. Iżda, meta t nitkellmu dwar istituzzjonijiet kbar Ewropew, l-istruttura ta' supervizjoni għandha l-ħabta li tkun ineffiċjenti. U ovvjament din il-loġika li nejdu li ser nibdew fl-ewwel ta' jannar 2011 u kif ser insibu l-personal. Dan it-tip ta' argument aħna qatt ma konna noħolqu l-Ewropa, aħna qatt ma kien ser konna istituzzjoni Ewropea. Dak huwa argument tassew perikolus. Għalhekk jiena ikolli ngħid li importanti l-istituzzjonijiet kbar transkonfinali fil-ġejjini jkunu eh, jkun hemm supervizjoni tagħhom fuq livell Ewropew u aħna minn arranġamenti prattiċi biex nevitaw eh, eluf ta' personal fuq livell Ewropew. Jiena nibża li huma l-credit rating agencies u central counterparties u istituzzjonijiet oħra Ewropew dwar il-proibizzjoni ta' prodotti, jien ma kontx qed ngħid li aħna rridu nagħmlu proibizzjoni fuq kollox, fuq dak kollu li l-ħodor ma jaġabomx. Jiena ma kontx qed ngħid hekk. Jiena naħseb illi l-swieq finanzjarji huma innovattivi u rridu jibqgħu hekk u aħna ma nibżon ta' swiq finanzjarji soċjalisti b'sistema fej jkun hemm ftit prodotti u kollox irid jiġi projbit għaliex jien jew Filip ma nifmuhomx dawn il-prodotti. Le, din ma kienx proposta tiegħi. Il-proposta tiegħi kienet din. Illi hemm xi prodotti illi huma ta' periklu. jrid kemm il-possibilità li les ma tkun tista' tipprojbixxihom jekk dan huwa jkun meħtieġ. U jiena ngħid li dan irdu nżaw b'mod prudenti. Dak li għamil sens u bija ser nagħlaq huwa li pereżempju ngħidu naked short selling tagħmel ħsara. Mela allura problema jekk il il-Ġermanja tagħmel proibizzjoni u issa eh, qed tippermetti din il-prattika u mbagħad ovvjament se toħroq pressjoni fuq is-swieq l-oħra biex huma wkoll jippermettu għal darbohra din il-prattika. Jiena naħseb li fis-swieq integrati ħafna tagħmel sens li jekk aħna rridu f'ċerti sirkostanzi nagħmlu proibizzjoni fuq prodotti li ġiprovati li huma taħsara li niprojbixxuhom fis-swieq kollha mhux biss f'suq wieħed għal xumbat ma jkollniex il-possibilità illi neżerċidaw dan id-dritt b'mod effettiv. Traduttu l-interpreti għallunna illi ser joqogħdu ħames minuti oħra magħna u għalhekk fl-aħħar il-kellem li Miss Jose Manuel Garcia Margallo. Grazzi, Signora Presidenti, dispieċini li Vicky Ford mi hawnhekk dwar l spiegazzjoni dwar metodoloġija. Dak li aħna profajna namlu huwa li kunem konsistenza fiħdan ir-rapporti fuq kustjoni differenti. Li ġew mħejja minn gruppi politiċi differenti. Jina naħseb illi bażikament hawnhekk għandna metodoloġija konġunta ġenerali. naħseb li rrid ikonna perjodu itwal biex jiġu nfassla l-emendi. Umbat l-Awtorità Ewropea b'saħħitha il-bilanċ li neħtieġu flimkien ma' responsabilità demokratika. U għalhekk irridu nagħtu importanza għall prinċipju tal-accountability. U għalhekk l-għażla min-naħa tal-Parlament Jina naħseb l-irtu konna eh, shortlist. Tina ħaġa ma rridux nirrepetu l-esperienza li kena fil-monetri dialog mal-President tal-Bank Centrali Ewropew. il-president tal-ICB pala president tal-ISRB u koll, flimkien ma l-autoritajiet differenti, rridu Jgħatu rapport il-Parlament mistax il-ġurnata qabel dwar l-standards tekniċi li ġew approvati li ma tip ta' supervizjoni saret li ma istituzzjonijiet finanzjarji li ma teddid li ma riski sistemiċi hemm dan kollu irdu jkunu fir-rapport. Dan ir-rapport irid ikun pjuttost dettaljat. Aħna smajna referenza għal tfassil ta' din l autorita Iżdajna nasib li rapport dwar il-banking kien qed jirreferi aktar għal banek u mhux għall istituzzjonijiet li jiddependu fuq il-kreditu biex ikunu jistgħu jibqgħu jaħdmu. Jien hawnhekk qed nirreferi għall SMEs. Għalhekk hawnhekk aħna qed ngħidu fost l-oħrajn li l-awtorità trid tirrapporta l-aktar dwar il spejjeż tal-kreditu għal SMEs nafu li bħal bħalissa problemi m'hemmx flus ta' kreditu rridu nkun nafu għaliex dan qed isir. Jina naħseb li dan il-Parlament huwa kwalifikat u jista' jistaqsi għal dan fi grupp ta' partijiet interessati irtu kunem rappresentazzjoni tal-SMEs. Rappresentanza kbira tal-SMEs. Dukunem din il-rappresentanza u koll fil-kolleġ ta' supervizuri. Biex bekk nizguraw illi l-ekonomija reali tunta bilħa qed taħdem għal dan u jkun hemm konnessjoni bejn l-ekonomija reali u l-ekonomija finanzjarja, mhux kollox ikun għal vantaġġ tal-parti finanzjarja. Għaliex neħtieġu din is-sistema? Għaliex m'hemmx alternattiva naħseb. Jekk rajtu l-kriżi tal izlanda kien hemm depożitarji tar-Renju Unit u depozitarji oħra li qegħdin ħalsu f'din is-sitwazzjoni. U kien hemm banek illi marku prawx il-flus mill izlanda il kanċillier Merkel qalet illi meta il-banek kienu jinsabu fix xifer kollox issa ġi maqut ma dak li qed jiġri fil-Greċja u l-kriżi li hemm hemmhekk. Jiena għalhekk nifhem l-intenzjonijiet tajbin tal-Bank Ċentrali Ewropew u l-President u qal l-ħtija ta' din il-kriżi kienet minħabba l-attitudni tan neokonservativi u mhux neċessarjament minħabba supervizjoni Ewropea. Issa għandna opportunità tajba biex ikonna governanza u tkun ħasra kieku tkun ċadu tal-missija jekk il-gvernijiet eh, ikollhom iġorru din il-problema sal qegħdin jippruvaw isolvuha. Jiena wkoll imħasba meta l-Kunsill jgħidilna li huma jaqbilx dejjem ma' dak li jingħad fil-Parlament. Jiena ġewwa sevil et illi aħna pala parlament ser nkunu fejn suppost għanna nkunu. U għabbażi tal-prinċipi li aħna għedin nitkelmu dwarom, aħna għedin nitkelmu dwar li minimizzaw il-riski għal minn ħalla 16 jekk hemm fond finanzjat mill-istituzzjonijiet minn qabel naħseb li dan ikun l-ewwel ostaklu għal flus ta' minn ħalla 16. Jekk huma l-istituzzjonijiet li jridu jħallsu, Mela allura dan wassal għat-tielet punt. Rajna ħafna affarijiet fl-Unjoni Ekonomika. Rajna mistoqsijiet mis-Sur Skinner smajna l-istess mistoqsijiet l sur Delo ressa jina niftakar konferenza f'Madrid fej Sur Samuelson qal illi biex Spanja titħol fil żona euro kien l-istess pali kiku titħol ġo gadġa gurilla ġo fija. Dawn il-mistoqsijiet irdu jiġu mwieġba. Mux qed niprofaw nipparalizzaw l-affarijiet billi nkunu wis tekniċi. Grazzi, Sinjura President. Skużani tal-qbis il-ħin li kelli disponibli. Inti u koll eh, l-interpreti kellhom xi ftit ta' diffikulta minħabba minħabba li kont dej veloċi veloċità qawwija qabel titilqu e, jew naraw nistgħu nagħmlu bil-timetable tagħna e, assumu li se nżommu mal istess kalendarju sakemm ma tisimgħux kontrarjament. Għandi wkoll avviċ namlilkom kif tafu aktar tard din il-ġimgħa se nkunu qed niddiskutu l-qagħda fil-Greċja u it-twissijiet min-naħa tal-Kunsill. Wieħed mitwissija ngħata taħt artikolu 121 ta' Trattat ta' Lisbona U għalhekk jiena ser neżerċita dritta dan il-komitat taħt paragrafu 5 ta' artikolu 121 biex nistiden il-President tal konsil biex jider hawnhekk f'dan il-komitat issa la darba u mamlu rakkomandazzjoni tagħhom pubbliċi. Ja l-intenzjoni tiegħi li nagħmel dan għada nibaddin li l-itrada. Nu appunta informazzjoni u meta